Mela xtaqt naddi l-kelma l-rapporter tagħna għal din l-opinjoni. Għawek eh, dan huwa l-Kumitat ta' Trasport fuq is-servizzi ta' ground handling fl-ajruporti tal-Unjoni u ir-rapporter huwa il sur Thomas Mann u din titratta wkoll it-ħassir ta' direttiva 96/67. Issa rapporter ħaj prezenta l-abbozz tal-opinjoni tiegħu. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, Sinjuri. Dawn is-servizzi tal-ground handling dan huwa is-suġġett li għandna fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Dan jitratta ġifieri servizzi tal-bagalli, il-merkanzija, eċetera. Ġifieri dan huwa qasam li għandu jkopri ħafna eh, impjiegi u ħafna impjiegi ta' kwalità. Iżda, sfortunatament, x'ġara. E, dak li ġara huwa li dan huwa qasam fejn irridu fil-fatt inħarsu lejn il-kwistjoni tal-kwalità kien hemm il-liberalizzazzjoni fl-1996 u dakinhar kienet faslet opinjoni. Sabiex nippruvaw ninkoraġġixxu aktar kompetizzjoni. Biex nippermettu l kompetituri oħra li jidħlu e, f'dan il-qasam għax ħadd ma jixtieq li jkun hemm monopolija jew monopolju. Issa jrid ikun hemm ċertu kundizzjonijiet għal kompetizzjoni li jippermettu l-ġustizzja mbagħad fit-2008 kien hemm rapport fuq dan jiena kont ir-rapporter u nistgħu propju nkomplu minn fej waqafna dakinara għaliex sitwazzjoni ma tantx inbidlet. Fil-paragrafu 50 sibna appoġġ mill-Kumitat Issa aħna maħniex il-Kumitat ta' Tmexxija fuq dan aħna Kumitat Assoċjat, aħna għandna kompetenzi għal sigurtà soċjali f'dan il-qasam. U l-artiklu 12, ġviri garanzija, garanzija ta' xogħol hemm 11 sottopunt għal eh, kwalifiki tal-ħaddiema. Ġviri hemm 20 eh, sottopunt taħdak. Umbagħad hemm l-aspetti soċjali, eċetera, kif kollu ħarsien soċjali kif ukoll għandna il-sim tal-kompetenzi tagħna mal-Kumitat tal-Trasport dwar il-kompetenzi kif ukoll taħriġ addizzjonali. Dak li rajna huwa li għabbażi tal-aħħar liberalizzazzjoni li saret kien hemm ħafna kuntratti differenti, il-pagi waqgħu f'ħafna stati membri, issa il-Kummissjoni qed tagħmel proposta fuq il-liberalizzazzjoni li tajt li għandu jkun hemm aktar liberalizzazzjoni permezz ta' pakket ieħor ta' tilet pakket. U huwa ċar li il kumpanijji li għandhom eh, aktar minn 5 miljon passiġġieru mit tunnellata ta' merkanzi għandhom jiġu koperti. Issa jena rajt dak li qed jiġri fil-Ġermanja ma mhux biss fil-Ġermanja, anke f'pajjiżi oħra. Aħna rajna li l-pagi waqaw u li qed ikun hemm aktar kuntratti part-time. Minn barra dan f'ħafna stati membri dak li qed jiġri huwa li n-nies qed jaħdmu dejjem aktar kuljum u il-pawżi tnaqsu. Eh, u l-affarijiet huma differenti minn aeroport għall ieħor Hemm xiftijiet li mhux allokati, Min qed jipprova jikkompeti bejniethom għal dawk li huma il-prezzijiet u dan għaskapitu tal-ħaddiema. Aħna nixtiequ nassiguraw il-kwalità għaliex irridu nassiguraw li hemm sigurtà għal dawk kemm li jaħdmu hemm u aħna wkoll bħala passiġġieri aħna rridu li l-handling tagħna jsir kif suppost. Jista' jkun hemm persuni ġodda jew kumpaniji ġodda dan kollox sew Iżek issir taf eh, aeroport taf il-proċeduri kif jaħdmu, eh, is-sitwazzjoni hemmhekk kif tkun. U għalek u importanti li inti tkun tista isserraħ fuq in-nies tiegħek f'dawn l-aeroporti. mbagħad hemm punt ieħor għal dak li huwa trasport fl-art. Kien hemm problemi kbar dwar x'inhi s-sitwazzjoni kien hemm dewmien Jiena fil-fat prezentajt mistoqsija bil-miktub ma eh, kollegi mill-Kumitat Tran. U saqsejt jekk it-trasport eh, fl-art u xet joħloq problemi u dawmin u il-Kummissarju Kallas għallin memx dejta mill kemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea u laqqas fuq il-livell tal-Istati membri se jġustifika ehm, dawmin li jiseħ minħabba il-ground transport, transport fl-art u din hija xi ħaġa rridu nikkonsidrawha fir-rapport. Imbagħad hemm mistoqsija jew kwistjoni eh, ġenerali ħan nittrattawha iżjed tard li hija li għandna regolament li ġie adottat fl-Istati Membri li hemm bżonn li jiġi implementat fl-Istati Membri. Għalfejn direttiva mhix biżejjed. Din hija ħaġa rridu niddiskutuha. Qasam ieħor importanti huwa l-kwistjoni tal-garanziji u id-drittijiet eh, ta' protezzjoni. Il-Kummissjoni qalet li dawn jista' jkun provduti iżda jiena mort naqra li lin minnek. Jiena naħseb li l-impjegati jirridu jinataw dawn il-garanziji sabiex nassiguraw li huma jistgħu jaħdmu f'kundizzjonijiet siguri u ta' kwalità għolja. Fil-31 ta' Mejju fil-Kumitat tal-Impjigi kellna smieħ mad direttur ġenerali tal-Brussels Airlines. Flimkien eh, ma' xi ħadd minn Verdi, jiġri l-Trade Union il-kbira, kif ukoll mill-Kunsill tal-Ajruport Internazzjonali. Aħna dakinhar tal-limna ħafna affarijiet u provajt indaħal dan kollu fir-rapport tiegħi u jien qed nistenna bil-ħerqa dan id-dibattitu li ħajkonna qawwek fil-Kumitat tal-Impjigi U jien ovvjament ħankellem il-Shadow Rapporters u kulħadd fil-Kumitat se jkun qed jaħdem jitfit sabiex noħorġu rapport tajjeb kemm jista' jkun grazzi. Si, Madame Stenrug, puis Monsieur Bach. Madame Stenrug. Ja, vielen Dank, äh, Thomas Mann. Ich... Grazie ħafna. Um, ehm, Surman, Mann, ta' dan ta' din l-introduzzjoni nhar ngħid li inti tajt lill-kumitat rapport taqjeb ħafna u l-pożizzjoni kif ippreżentata minnek hija waħda li jiena nista' nsegwiha. U jiena verament kuntenta li qed narra lilek, President u oħrajn li għamlu sforz hawnhekk biex jassikuraw li l-Kumitat tal-Impjigi jista' jkollu eh, input tajjeb għax dan ovvjament jaffettwa in-nies eh, li jaħdmu dispożizzjonijiet li qed naraw hawnhekk aħna niftakru l-aħħar round tal-liberalizzazzjoni kemm hawnhekk u postijiet oħra fejn il-pressjoni tal-kompetizzjoni għaddejja ma skapitu tal-ħaddiema. Issa meta niġu għal dawn is-servizzi tal-ground handling, rajna li naqsu b'25% mhux pajjiż wieħed imma fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Aħna qegħdin nitkellmu dwar l-ajruporti u s-servizzi tal-ground handling u n-nies li jaħdmu hemm fil-komunità kollha kemm Kif ukoll kien hemm de-skilling it-naqqis ta' ħiliet, partikolarment għal dak li huwa l-qasam tas sigurtà għalhekk aħna rridu nassiguraw, rridu nassiguraw li għandna persuni li għandhom ħiliet għoljin ħafna, ta' kwalità għolja ħafna f'dan il-qasam tal-servizzi tal-ground handling sabiex nżidu s-sigurtà għaliex jekk inti m'intix eh, qed tħallas dan jista' jkollu effetti negattivi. Issa, punti ieħor li xtaqt eh, insemmi naf li ħajkonna bżonn niddiskutu li ma servizzi partikolari tal-ground handling qed nitkellmu fuqhom. Aħna ma rridux nifirdu il-ħaddiema fċitta u naqsmu fċittadini tal-ewwel klassi u tat-tieni klassi fejn uħut għandhom il u l-oħrajn le, aħna rridu kundizzjonijiet ta' xogħol eh, deċenti sabiex ikun hemm garanziji soċjali kif suppost kif ukoll livell ta' tħul deċenti. Mem ebda dubju li hemm pressjoni kompetittiva fil-qasam tal-trasport blajru, iżda ma rridux li dawn l-affarijiet jirġu solvuti għaskapitu tan-nies li jaħdmu hemmhekk. Minħabba il-livelli baxxi ta' pagi postijiet oħra, aħna li rridu huma eh, standards ġenerali huma vinkolanti. Il-livell tal-ħiliet hija xi ħaġa li trid ħassibna. U dwar il-kwistjoni ta' direttiva versus regolazzjoni, regolament, din hija xi ħaġa rridu niddiskutuha ovvjament minħabba s-sitwazzjoni forsi nistaw naraw xinu għal-vantagġi, ovvjament aħna l-koll nistaw nabtu l-appoċ tagħna dan ir-rapport hija biċċa xogħol verament tajba u jiena naħseb li ma nridux pressjonijiet kompetitivi li ħajkunu sempliċement ta' skapitu tan-nies li jaħdmu. Grazzi. Euh, Monsieur Bach, puis Monsieur Oui, merci, Madame la Présidente. Grazie, ħafna. Sur Bach. Mela, biex intini dak li qalet il-Sinjora Steinbeck. Dan huwa rapport verament tajjeb, Iva, u inti jistħoqlok il-proset kollu ħaj eh, natuk. Issa dwar l-użu tar regola 50 di fija nifissa hija suċċess hija ta' suċċess għaliex dan ifisser li ħankunu nistaw namlu l-emendi tagħna għall-artikli issa dwar il leġislazzjoni naħseb kulħadd jaf x'in il-pożizzjoni priva personali tiegħi bħala eh, prinċipji jiena mhinix kontra il-kompetizzjoni għal xdan eh, iwassal għal firxa wiesa ta' offerti. Iżda din il-kompetizzjoni ċi tkun ġusta. U bħalissa ovvjament teżisti l-kompetizzjoni hija permessa U servizzi ta' ground handling palissa u ma' koperti minn monopolju li muxet qed jiċċaqlaq, mux qed jifta jinfetaħ. Jek titkellem, titkellem il-kollegi fil-Kumitat ta' Trasport, il-rapporter imur li lin mill-proposti tal-Kummissjoni u għandek raġun meta tajt li 75% tal-istaff ma l spejjes jiġifieri jekk niġu biex u nafu minn feħa jiġu. Mela, dwar il-garanziji, ġifiri artiklu 12 huwa għatajab li dan ikun vinkolanti il-taħriġ, eh, aġġornament professjonali għawek irridu nigarantixxu standards aktar għoljin fl-Ewropa u mhux kif huwa propost mill-Kummissjoni ġviri jiġifieri konna dawn ir-rekwiżiti minimi. Din xi ħaġa importanti għas-sigurezza tal-ħaddiema iżda wkoll tal-passiġġieri. Issa dwar id-dewmin minimu ta' jumej għal taħriġ li ġi propost mill-Kummissjoni. Din id-dispożizzjoni għandha titħalla fidejn l-Istati membri bħalma qal rapporter kull aeroport għandu l-ispeċifiċitajiet tiegħu u għalhekk bħal ħorsin soċjali dan għandu jaqata fidejn l-istati membri. Għal din ir-raġuni, jina naqbel li ninsew regolament u nadottaw direttiva biex nkunu nistaw eh, nikkonsidraw il-solidarieta, il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-speċifiċitajiet nazzjonali. Għalek, mod ġenerali nistanajt li il-rapport huwa wieħed tajjeb ħafna jina poġġaħ bisħiħ u jina ħanuża l-influenza tiegħi fil-Kumitat ta' Trasport biex biex inwaslu għal aktar liberalizzazzjoni. Grazzi Sur Handler u sbat Sur Becker. Grazzi mela xaħat mill United Life to the Parliament jgħid mill-xelluk um, maqut tal-parlament e, jgħid ħaġa fuq dan ir-rapport ma nasibx li jemnu għaliex issa dan huwa l-każ. Għaliex is-sur man tkellem dwar l-affarijiet kollha li ġraw qabel u b'dan il-mod morna li lin mill-linji tal-gruppi differenti u jina naqbel miegħu bħala rapporter. U tippretendix li jenħanajt imma jiena sempliċement saqt nżid żewġ punti addizzjonali it-talba tiegħi lilek, Sinjura President, hija li tinsisti fuq il-pożizzjoni tagħna eh, meta mqabbel ma' kumitati oħra. Jina naħseb li għanna nitolbu li jiġu rispettati prerogativi tagħna. Għaliex qed nitkellmu fuq il-ftehim kollettiv. U dawn huma affarijiet li tneħħew minna, u minn tneħħewna, u din mhix aċċettabbli. Ma nafx kif tista' tagħmilha din, iżda irridu inħarsu din il-parti tal-portafol tagħna. Iġviri, dak li huwa il-bargaining kollettiv. Tieni punt li xtaqt nagħmel. L-emenda 17 għal dan ir-rapport. Ik joġbok erġa' aħseb dwar din il kwissjoni tal-emenda 17. Jekk il kondizjoni ta' xogħol saru għar jekk il-livelli tal-pagi eh, tnaqsu. Dan huwa għaliex sejrin minn paradigma antika l-wieħed ġdid. U tnaqqis fil-standards huwa meta statut jieħu postu ieħor. Għalek jekk qed nitkellmu fuq li nerġa' nippjegaw in-nies li diġa' kienu qed jaħdmu hemm, irrid ikollna sistema ta' regoli li tiġi taħt 13 a li forsi mhix applikabbli jista jiena naħseb li rridu nsibu modi u regoli u nimxu din b'analoġija meta niġu għat trasferiment tal-kumpaniji. Jiġifieri, n-nies li huma protetti aħjar, n-nies jridu jiġu protetti aħjar waqt dik it-tranzizzjoni, grazzi. Mela, Qabel ma ngħaddi l-kelma l sur Becker, xtaqt inkun ċerta li qegħdin nitkemmu fuq l-istess ħaġa u Sur Handel għax tajtni l-impressjoni li inti m'intix kuntent ħafna bil-qsim ta' kompetenzi mal-Kumitat tat Trasport. Iżda fil-fatta għek għanna l-status ta' kumitat assoċjat, ġviri għanna eh, mandat esklusiv fuq 31, l-artikli 12, 34, 30. Iġbir dan mux wisa bizzejet għalik, għalix il-Kumitat ta' Trasport forsi jett eh, ħejruħu biex ma jismax eh, dak li ħankun għedin najdu fuq dawn l-artikli. ċandek xitejt? Ma nafx jena. Iżda, sfortunatament, l-affarijiet li smajt jena ma tantx huma inkoraġġanti. Per eżempju, il-premessa 31 dik hija l-premessa, ma jiena naħseb li responsabilità għal ftehim kollettiv għandu jiddaħħal, għandha tiddaħħal hawnhekk, ma ħajkun biżejjed. biex inkunu nistgħu konna soluzzjoni stabbli eh, dwar id-dilemma ta' jekk għandu xi konna direttiva jew regolament jien qed inħares li il-premessa 31 din hija biżejjed għalina. Għaliex eh, jina Wis nibżan li din mhux ħatkun b'saħħitha daqskemm forsi naħsbuha. Mela, eh, issa jiġi minnek li iżomma l-iskadenza biex tgħaddina l-emendi kif ukoll sabiex toħroġ bi proposta għal artiklu minn barra ġifieri l premessa biex tkopri daw il-punti li ħasbuk. Jina naħseb li dinja waħda mill-possibiltajiet, iżda ovvjament jiddependi mir-rapporter fl-aħħar mill-aħħar. Sur Becker u Sur Christensen. Grazzi ħafna kollegi. Nixtieq intenni il-komplimenti li saru l-rapporter Sur Thomas Mann. Dinja verament tipika tiegħu. Jiena ovvjament niġi minn dinja oħra. Iżewa hija ħaġa tajba li naraw din l-idea e, ta' solidarjetà mal-ħaddiema hija idea ħajja. Iżda nixtieq nżid żewġ punti jekk ma jimpurtax li forsi jistaw jgħinuna bħala odda. Din hija xi ħaġa naħseb maġġoranza kbira f'dan il-kumitat. L-ewwel punt jaġa loġika intu ħatkunu għedin tistaqsu jekk il-kalkolazzjonijiet eh, tal-ispejje 70% minnom huwa l-istaff minn ħajħallas sal jom Jena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna meta tikkonsidra li eh, il-kont l-spiża tal-pagi hija 70% u zommu dan moħkom meta tħarsen il-proposti. Tieni punt, għawek għandna eżempju interessanti ħafna kena eh, eżempju ta' aeroport interess in partikolari li jappoġġa dan u il- ħaddima il-ġestjoni tal-aeroport ta' Vienna irrifjutaw din il-proposta żewġ gruppi u huma għandhom xi pressjoni hemmhekk u jekk huma mhumiex lesti li jilqgħu din it-tip ta' proposta, jiena naħseb li għandna nieqfu u naħsbu ftit fuq dak li qed nagħmlu. Qed ngħid dan għaliex postijiet oħra hemm diskussjonijiet oħra li qegħdin isiru. Grazzi ħafna. Sur Christensen un bat Sur Benjon. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi għal dan la bozz eccellenti ta' din l-opinjoni. Għani foka fuq eh, l-ekwipaċ. Jena nishtiq nkun naf jekk hux possibbli li nistipulaw livell minimu jew inkella livell massimu għal peace ta' eh, bagalja. Fil-fatt huma 32 kilo, jekk wieħed imur fuq l-ajroplan u jara kif eh, kif iċalquhom dawn il- il-bagalji naraw li forsi dawn huma tqal wis. Iġbi forsi nistgħu innaqsu il- il-pis ta' dawn il-bagalli, u nkella namlu ħaġa xi forma ta' qafas li eh, jgħidilna jekk bagalli għax tqila wis jew le. Ġifiri ma nafxie kux possibbli jew le, ma nħanibat xi emendi propju f'din direzzjoni. Mela jidher li kulħadd qed eh, jimmaġna affarijiet ġodda, issa ngħaddi l-kelma lis sur Benjen. Ma għandi punt qasir ħafna dan id-dibattitu kollu kemmu għal ħafna minna huwa naqra akademiku biex ngħidu hekk. Għaliex eh, parti kbira mill-istati membri fetħu kompletament is-servizzi tal-ground handling tagħhom u għandhom suq ħieles kompletament. U rrit ngħidilkom ma kienx diżastru. Anzi, aħna fil-fatt kellimna ħafna mill kumpanijiet tal-ajru u ma kontenti bil-mod ta' kif l-affarijiet qegħdin joperaw f'numru ta' stati membri fejn dan sar L-unika ħaġa xtaqt ngħid huwa dak li joħroġ minn eh, din il bicċa xogħol irridu nassiguraw li l-istati membri xorra waħda jkollhom il-prerogativa hekk u jekk idderegolaw ikomplu jaħdmu bil-mod tagħhom. Ċertament din mhi xi ħaġa tar-Renju Unit biss, din hija xi ħaġa li taffetwa ħafna stati membri. Għalek jina xtaqt nirsaq sempliciment dan il-punt, naħseb li hemm ħafna biża barra ta' xħajġri jek niftħu issu. U r rizultati fil fat issa kienu tajbin ħafna. Għalek jina naħseb li kultant forsi nibżaw iż-żejjed, grazzi. Uh, Mux id It's very brief, I would like, like to... Sir de Becker. Um, the, the Commission proposal as such, I think, is, is, is Il-proposta tal-Kummissjoni proposta tajba għax qed ehm, timira sabiex l-standards jiġu imtejba l-passiġġiera l-lini tal-ajru imma tajb li qed imwessaw id-dimensjoni soċjali jiġifieri din il-biża tas-social dumping mhuwiex minnu tistgħu taraw li ħafna ajruporti liberizzaw is-settur u l-kondizzjonijiet ma tantx inbidlu jew xorta waħda qed tara li l-ajruporti qed jillimitaw l-affarijiet u mbagħad hemmhekk rajt li kien hemm tnaqqis fis-salarji ġifieri l stampa waħda imħalta ġifiri jek najdu li li niftħu s suħ su danna se naqqas id-dimensjoni soċjali tal-ħaddima mhux minnu. Jiena naħseb li din il-proposta tipprova toħloq bilanċ tajjeb u eh, kif tafu il-dispożizzjonijiet mhux dejjem biżejjed. Jiġifieri jena naħseb li għandna nifokaw fuq it-taħriġ, fuq l-standards ta' kwalità u jiena naħseb li jiena naħseb li dina proposta bilanċjata bejn id-dimensjoni soċjali u s-suq miftuħ, ġifiri dawn għanna nikonsidrawhom meta niġu biex niddiskutu l-emendi fuq id-dimensjoni soċjali. Grazzi ħafna, Sur Gale. Grazzi ħafna, nixti nilqakom. Jena qed nirrappreżenta wkoll il-Kumitat tat Trasport, TRAN. Jekk tħarsu lejn il-produttività, hemmhekk eh, hemm lingwa ċara li qed tiġi mitkellma il-produttività Ovvjament nafu li jkun hemm perjodu fejn jinżlu iktar rajlu plani matul il ġurnata dejjem minn oħrajn. Per eżempju, fi Frankfurt 76 ta' kapacità tiġi użata u fi Skipol 61% eh, tal-kapacità tal-aeroport tiġi użata u eh, għalhekk hemm inqas produttività u dinna taffetwa s-salari tal-ħaddiema ġifiri ma nafx jkun il-valur ekonomiku miżjut hemmhekk dwar il-kondizjonijiet soċjali bit-trasferiment tal-kumpanija tal-istati membri sabiex jiddeċidu dawn mumiex dawk mumiex dispożizzjonijiet li għanna nistudjaw forsi wara xi senna l-istess standards mhux ħajapplikaw. Ma tantx jiena noqgħod nixtieq noqgħod nidħol fid-dettalji dwar dan il-punt. Sur Handel, inti tixtieq terġa' tintervjeni. Iva, nixtieq nagħmel punt li rappreżentant tal-Kumitat tat Trasport naseb intkom tafu x'ni eh, kif inbidlet is-sitwazzjoni fl-ajruporti fil-Ġermanja rajna 48% ta' telf meta kienem eh, il-trasferiment tal-kumpanija u bidli, bidla fil-kumpanija għalhekk irridu aħna nistudjaw 6-13 A fil-kodiċi proċedurali peress li aħna qed naraw tnaqis fil-diminuzzjoni fil-kondizjonijiet eh, tax-xogħol kif ukoll fis-salarji. Iva salari dawna naqsu u eh, dan it-naqis sar meta kien hemm it-trasferiment tal-kumpanija. Għalben ma naddi il mikrofon il mattias Grut nixtieq jiena nagħmel kumment. M'għandix jarfin erspert Ġermaniż hawnhekk imma hemm żewġ kwistjonijiet li qed jinkwetawni hawnhekk. U eh, dikka raġuni il-għala jena kontenta li et eh, narbsu u għet naħdmu fl-imkien mal-Komitat ta' Trasport. Hemm il-kwistjoni ta' sigurtà tal-ħaddiema, l-protezzjoni ta' drittijiet soċjali, drittijiet ċivili, f'kuntest fejn hemm ħafna pressjoni jew li qed nimxu lejn id-liberalizzazzjoni, di regolamentazzjoni minħabba li l-linji tarajru low cost qed jippruvaw eh, jihdu iktar flus u jimponu tnaqqis fl-ispejjeż fissi tagħhom. Imma mbagħad hemm il-kwistjoni tas-sigurtà wkoll peress li l-ajruporti huma postijiet fejn eh, l-sfidi tas sigurtà huma vera kbar u din il-pressjoni tista' twassal għal tmermir għal għal fat li dawn il-garanziji se jiebu. Meta jkun hemm xi bidla fil-kumpaniji jew l-operaturi, inti x'tista' tagħmel bid-drittijiet tal-ħaddiema meta dawna id-drittijiet se jaqgħu taħt operatur ġdid Eh, rridu namlu xi lobbying hawnhekk m'għandniex aħna nkunu fidili. Għalhekk permezz tal-lobbying se kun impressjoni ħalli nimxu lejn situazzjoni fejn jekk ikollok operatur għal uh, attivitajiet ta' mal-art fl ajruport inti se taddi għal xi drittijiet li mhux ma jistax ikunu trasferibbli imma aħna rridu vera nkunu ebsina hawnhekk ma nippermettux li dan ikun il-każ. Mattias Grutis għal DG Move li huwa responsabbli għal dan it-test ħana dilek il-mikrofono. Grazzi ħafna, Signora President. Jena issa se nitkellem bil-Ġermanis. Nixtieq nirringrazzja Surman Mann għar rapport tiegħu, rapport eh, komprensiv. Eh, rridu nħarsu lejn l-istampa wiesa. Hemm ħafna tibdiliet li qed isiru fil-qasam tat trasport tal-ajru aħna nafu li xillinni linni tarajru, edin taħt ħafna pressjoni, pressjoni ta' globalizzazzjoni, per eżempju. U s-sistema ta' trasport qed tiġi mibdula aħna li rajna fil-pakket ta' l-aeroporti huwa provi sabiex jerġa' jinkiseb il-bilanċ bilanċ li se jisaxħax l-aspetti soċjali imma l-approċ u koll bil-galbu lejn il-liberalizzazzjoni għal xi aspetti li sissa ma ġewx liberalizzati, ovvjament xi affarijiet iva ġew liberalizzati, jekk inti tixtieq tmur eh, tagħmel mm, jew tixtri xi affarijiet mill-ajruport inti taf eh, li dawn l-affarijiet huma attrajenti, ġifri liberalizzazzjoni fis servizzi ta' ground handling. Aħna qed nippruvaw nagħmlu dan. Ħantikom ċifra. Palissa jekk l ajruport jkollhom iktar minn 5 miljun passiġġiera, hemm iktar minn 60 ajruport. 60 minn dawk 19 mhumiex eh, miftuħin u wieħed u 41 huma liberalizzati. U palissa aħna li qed nagħmlu qed nippruvaw aħna ikonna Nishtiqu nsaxħu id-drittijiet tal-ħaddima involuti, regolamenti dwar trasferiment tal-ħaddima, brabta ma' servizzi partikolari kif ukoll taħriġ ta' livell oli għal kulħadd. Umbagħad fl-istess ħin irridu aħna naċċertaw li ma nadottawx aħna il- id-direzzjoni li ħaddu xi stati membri li niftħu kollox, nilleberalizzaw kollox, naħseb din il-pożizzjoni nistgħu aħna niddefenduha taħt id-dawl ta' politika soċjali. Irridu nimxu l-qoddim u fl-Europa importanti li nżommu l-ikbar ħabs tal-aeroporti anka fil-kuntest dinji u mannix aħna nispiċċaw b'sistema ta' networks fejn ħankunu fil-periferija biss u fejn il-ħab ħajispiċċa ximkien ieħor lilin mill-frontieri Ewropej. Iva, għatem possibiltajiet li jkun hemm iktar diskussjonijiet permezz ta' l-emendi imma nixti eh, jiena li il-membri jaħsbu dwar dil-ħaġa. Palissa, qed nippruvaw noħorġu bir-regoli għal ħaddiema fl-Unjoni Ewropea li palissa ma jeżistux. Imma fl-istess ħin hemm min qed jaħdem f'sitwazzjonijiet fejn jista' jkun hemm xi ehm, per eżempju seba' operaturi tal-ground handling differenti. U forsi xi stati membri kellhom numru anqas f'maħħom. Lill-Kummissjoni jiena vera nilqa il-fatt li eh, intkom qed tippruvaw tmexxu eh, dawn l-aspetti u eh, jiena wkoll ħerqana diskussjonijiet li se jisseħħu bejn il-Kumitat Tran u dak Empl u tajab li qed naħdbu sabiex niksbu il-bilanċ it-tajjeb. Rapporter qed nassumi li jinti ħad titkellem bil-Ġermaniż Grazzi ħafna Sinjura Ċernaf eh, li nixtiequ aħna nimxu għal ħin eh, għal-votazzjoni, il-ħinet jafas, nishtiq nir-ingrazzjakom għal-kommenti ta'kom u tajab li eh, aħna se jkollna rapport fejn l-idejat taħna jistaw jiġu riflessi. Dan huwa importanti ħafna dwar it-naqis fis-salari, iva dan huwa punt tajjeb jena mm, qabel mija kemmek dwar l-importazzjoni importanti li nsibu bilanċ jekk nistudjaw is-sitwazzjoni fil-ajruporti iva hemm xi pożizzjonijiet li mhux qed jiġu imħarsa ma dan ma jistax jibqa' li jkun il-każ. hemm ħafna aeroporti li qed jgħaddu mill-istess sitwazzjoni, livelli differenti. dwar, dwar it-taħriġ. Aħna nixtiequ li nżommu l-standards, ovvjament ma tistax inti tagħmel kollox fi żmien jumejn. għanna servizzi tal-ground handling, b'ħafna kontrolli u aħna vera għanna bżon li jkollna l-standards ta' sigurtà u l-ugwaljanza li jiġu mħarsa, ma ovvjament dana jiswa l-flus u n-nies għandhom jridu jitħallsu. Inti tkellimt dwar artiklu 50 u jina attendejt laqa fil-Kumitat Tran u rridu naraw kif ħa naħdmu fuq is sinerġi għandna l-kompetenzi li l-Kumitat tat Trasport irrid si jaċċetta ta' Handel Iva vera ħatkun ħaġa pozittiva li għuwi jista jappoġġa l-SND imma dwar 17 u 31 se jkollna bżonn nistudjaw dawn in-numri fiktar dettal u dwar is-sitwazzjoni fi Vienna dana kien vera interessanti l-aeroporti u min jimpiega diġa waslu għal ftejim fl-imkien u dan huwa mezz importanti kif aħna nistgħu naċċertaw li ikunem l-impiegi. Jekk dan il-qasam se jkun attraenti ħafna, mela ħafna li nita l-ajru ta jispiċċaw jamlu il-ground handling huma stess, imma dan mhux il-każ u huma jħallu kollox fidejn is-servizzi tal-ground handling għanna bżon naħna li konna il-kompetizzjoni. Iva dan huwa l-kas, mbagħad l-idea tal- tip ta' tikketta ħalli bekk il-ħaddim ma jkunu jafu li ma mill-bagali u ma dawk li huma verat għal. U fil-kasta Bristol u koll għanna esperienza emmek eh, Iva fil-London Heathrow nafu li jem ħafna domin emmek, per eżempju xi domin ta' xizzija, u dika situazzjoni, dika realtà. Hemm xi aeroporti li jistgħu jagħmlu l-affarijiet fi 10 minuti fil-ground handling. Aħna se jkollna bżonn nistudjaw l-edukazzjoni u t-taħriġ dana jiswa l-flus u rridna naċċertaw li dawna jaħdmu. Sinjora Ċer, jena ħerqan eh, għal dan id-dibattitu Iva dwar li konna iktar operaturi Di għan xaħġa li għanna bżon nistudjaw u aħna se naħdmu fl-imkien fuq dan il-punt u nittama li il-Kummissjoni tad-dotta it-ħassib tagħna. Ma nixxuqux aħna li nqogħdu nxeklu l-affarijiet, nixxuq li l kompetizjoni tkun waħda ġusta, nixxuq li l kienu ikunu dawk il-korretti u jiena ħerqan għad-debattitu li se jkollna aħna fl-imkien, grazzi. Merci beaucoup. Grazzi ħafna, rapporter. Għalek, ħan permettu li il-kreativita tibqa mek sal-25 ta' ġunju, imma forsi jissa il- gruppi jistaw jillimitaw il-kreativita xiftit taħħom għalli bekk ma jkollni xi elf emenda fuq opinjoni wahda. Din ar-rida tiegħi li qed nisprimi bħala ċer, ġifiri ma stalikom li tiddeċiedi fuq dan il-punt. Issa nistgħu ngħaddu għal ħin għal votazzjoni nafu li dan huwa vot importanti għax huwa eh, dwar l-ewwel bażi leġislattiva fejn il-kumitati parlamentari se jkunu qed jesprimu l-opinjoni tagħhom fuq in-negozjati finanzjari li ġejjin. Għandna xi għandna 120 emenda ta' kompromess li rridu naħdmu fuqhom. Għandkom intkom karta ta' votazzjoni qudiemkom naf li għandi tiegħi. Ġuska għalli ġaxxi ġuħi ċerret tajt eh, fil-fat li eh, mandiċ il-karta ta' votazzjoni taħħa. Artiklu 1, paragrafu 1, eh, kompromess ċe pala parti mill-ewel blok. Nistaw nivvotaw fuq dan il-kompromess favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Għalek nistaw naddu għal kompromess DD favur kontra astensjonijiet għaddit. Artiklu 2 paragrafu 1.b punt Il-test oriġinali tal-Komissjoni favur kontra astensjonijiet għaddit. Artiklu 2 paragrafu 1.d. punt Kompromess E, e dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddit. Artiklu 2, paragrafu 1.da. punt D, ġdijt, għabbażi ta' kompromess FF, dan u appoġġat mit tlet gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 2, paragrafu 1.da. punt iħor li huwa ġdid bi kompromess PPP U aħna mhux qed nitkellmu dwar l-isħubi pubbliċi privati hawnhekk public-private partnerships favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 2 paragrafu 1. Punt D B ħaġa ġdida, kompromess ġeġe, dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 3, paragrafu 1, il-parti introduttorja għanna blok ġdid li qed nivvotaw um, fuq dawk favur dawk kontra essenzjonijiet għaddiet. Artiklu 3 paragrafu 1.a kompromess II Dan rappresentat minn erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit artiklu 3 paragraf 1 paragrafu 1 b JJ jgħje favur kontra astenzjonijiet għaddit artiklu 3 paragrafu punt C kompromess kk minn erba gruppi favur kontra astensjonijiet għaddit. Artiklu 3 paragrafu 1.c ċadra ġdida bi kompromess LL parti minn blok numru 2 li aħna adottajna għalek issa senadu għal-artiklu 3 paragrafu 2 blok numru 3 voti favur blok 3 fil-prinċipju appoġġat minn erba gruppi għalek Nasib il-votazzjoni tkun ovvja, il-riżultat ħajkun ċar ovvja. Blok tlieta. Blok tlieta. Li jinkludi kompromess MM M, xix, ġeġeġe, ħeħeħe, III, etc. Blok tlieta, dawk favur kontra jiet għaddit. Artiklu erba' Paragrafu wieħed punt A kompromess NN dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet artiklu 4 paragrafu wieħed punt B kompromess OO favur kontra astensjonijiet għaddiet. Artiklu 4 paragrafu wieħed punt C kompromess PP favur kontra stenzjoniet għaddiet. Mbat, artiklu 4 paragrafu 1.c. punt nitkelmu qed nitkellmu hawnhekk dwar li ġdida bi emenda 234 ta' Sur Konflatsovski favur kontra astenzjonijiet maddiċ artiklu 4 paragrafu 1 Wara punt ċe għanna punt ġdid bi emenda ġdida 235 minant eh, is-sinra Zem Hendel u Ma' Maċċer issa sarres qed emenda orali renda bil-fom. Taqblu mela ħa eja nivvutaw fuq 235 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit artiklu 4 paragrafu 1.d kompromess e -E. favur kontra astenzjonijiet għaddit. Artiklu 4 paragrafu 1 issa għanna punt ġdijt wara de menda 12 dak favur kontra sanzjonijiet ta' artiklu 4 paragrafu 1 punt e kompromess rr dawk favur kontra sanzjonijiet għaddit artiklu 4 paragrafu 1 wara punt E għanna kompromess SS minn 4 gruppi favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Artiklu 4 paragrafu 1 wara punt E għanna kompromess TT minn 4 gruppi dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet artiklu 4 paragrafu 2 parti introduttorja minn da wieħed erba rapporter ta' favur kontra astenzjonijiet għaddit artiklu 4 paragrafu 2.a kompromess VV dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddit għalek nistaw naddu għal artiklu 4 paragrafu 2.b kompromess wewe erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Artiklu 4. Artiklu 4. Tinja ġdida. Letajt il-President, ma nix għalfejn votaw dwar dan. Artikolu 5, paragrafu 1, kompromess, waj, waj, minu favur kontra astensjoniet, Taddi, artikolu 5, paragrafu 2. Sotto paragrafu 1, parti introduttoria, kom, emendato kompromess ZZ minu favur kontra astensjoniet, Taddi, artikolu 5, paragrafu 2, sotto paragrafu 1, punt A, kompromess tripla A, Nirressa minn ħames gruppi minn favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Artikolu 5 paragrafu 2 sotto paragrafu 1 punt B kompromess tripla B minn favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Artikolu 5 paragrafu 2 sotto paragrafu 1 punt C punt C il-test oriġinali tal-Komissjoni minn favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Għaldastant artikolu 5, paragrafu 2, sotto paragrafu 2, emenda ta' kompromess triplaċe, fasla minn tlet gruppi minn favur kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda 50 ġeter tirata. Għalek, issa ma rridux nivvotaw dwar il-kompromess tripla D. Għan artikolu 5 paragrafu 2. Bat wara dan hemm paragrafu ġdid kopert minn kompromess tripla E u favur. Kontra. Astensjonijiet. Jgħaddi l-kompromess. Artikolu 5 paragrafu 3 kompromess tripla F favur kontra astensjonijiet. Jgħaddi. Artikolu 6, paragrafu 1. Punt 1, punt A, kompromess tripla G, mfassal minn ħames gruppi. Favur, kontra, assenzjonijiet, jaddi. Artikolu 6, paragrafu 1, punt 1, punt B. Emenda 53 mir rapporter nu favur kontra assenzjonijiet. Taddi, artikolu 6, paragrafu 1, punt 1, punt C kompromess tripla H minu favur kontra astensjonijiet jaddi artikolu 6 paragrafu 1 punt punt D emenda 55 mir rapporter terminu favur kontra astensjonijiet taddi artikolu 6 paragrafu 1 punt 1 wara punt punt D emenda 276 minn deli xro terminu favur kontra astensjonijiet taddi emenda 277 li sas kondizjonijiet favur kontra stensjonijiet taddi. Artiklu 6, paragraf 1.1. Artiklu 6, paragrafu 1.1 wara punt. E, għanna kompromess tripla i, kompromess infassal minn erba gruppi, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Artikolu 6, paragrafu 1, punt 2, punt B, Hemm emenda għal tneħħija hawnhekk emenda 58 mir-rapporter u 280 mis-Sur Boulon huma l-istess għalhekk minnu favur kontra astensjonijiet. Taddi. Artikolu 6, paragrafu 1.2.c. Emenda 281 mis-Sur Bulan li għal darbohra ser titneħħali tgħid il-President nitlob skuża ġiet irtirata it-tnejn tminja u ukoll ġiet irtirata u dan ifisser illi nistgħu nivvutaw dwar l-emenda ta' kompromess tripla imresqa minn erba gruppi favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet artikolu 6 paragrafu 1.2.d Emenda 284 surbulan, emenda bil-fom, L-ebda oġġezzjoni għal-emenda bil-fom le tajjeb wis mela nistgħu nifutaw dwar. favur kontra assessjonijiet tal-di. Artikolu 6 paragrafu 1.2 wara punt F emenda 59 59 mir rapporter favur kontra tal di 2 8 rejner favur kontra tal di. 288 sinra Steinruk favur kontra astensjonijiet. Taddi. Artikolu 6 paragrafu 1.3.b Emenda ta' kompromess triplake favur kontra astensjonijiet taddi. Artikolu 6 paragrafu 1.3 wara punt b Għanna emenda ta' kompromess tripla L mressa mill erba gruppi favur kontra astensjonijiet taddi artikolu 6 paragrafu 1.3 wara punt B emenda 62 mir rapport terminu favur kontra stensjonijiet taddi artikolu 6 paragrafu 1.3.c it-3 satax minnu favur kontra astensjonijiet. Verifika? Ejjew namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħat vota, tajab wis, votazzjoni maluqa. 23, favur, 17 kontra, tgħaddi. Jisu kollox qed jaddillum fil-voti tagħna 26 kum ta' treġi kompatibbli u għalet nivotaw dwarha Signora Steinrock. Iva. Fl-emenda ta' kompromess irridu ngħidu organizzazzjoni tal-gruppi transnazzjonali. Gruppi ta' ħidma transnazzjonali. Tajjeb wis biex niċċaraw l-affarijiet tal kulħadd allura test D organizzazzjoni tal-ħaddiema u gruppi ta' ħaddiema. Ir-rapporter qed proponi illi inżidu organizzazzjoni tal-ħaddima transnazzjonali, ġifet nżidu din il-kelma transnazzjonali, għaw xie oġezzjoni le? Tajjeb, wis. Mela allura nivvotaw favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Naddu għal artikolu 6 paragrafu 1.3 punt D emenda ta' kompromess tripla M minnu favur kontra astensjonijiet Taddi. Emenda 64, rapporter favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Paragrafu 26. Reġi. Għanna l-istess emenda bil-fom, għonek, imma minix nara oġezzjoni. Allura nivvotaw dwar paragrafu 27 minn reġi favur kontra astensjonijiet Paragrafu 27 kif modifikat jaddi. Artikolu 6 paragrafu 1.4 kompromess tripla N erba gruppi favur kontra. Astensjonijiet. jaddi Artikolu 6 paragrafu 1.4 punt B. Kompromis Artiklu 6. Qed nitrattaw artikolu 6, paragrafu punt 5. Emenda ta' kompromess tripla O. Imresqa minn erba' gruppi favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Artikolu 7. Kompromess tripla E. Imresqa er- minn tliet gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. Tajja pwis naddu l-artikolu 8, paragrafu 1, kompromess tripla R, erba gruppi favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. Paragraf 1, amendment. Artikolu 8, paragrafu 1, emenda 67, rapporter minu favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. Nous en venons à l'article 8, paragraphe 2, amendement 315. Naddu għall-artikolu 8 paragrafu 2 emenda 315 deli xroter favur kontra assenzjonijiet taddi. 316 l-istess awturi favur kontra assenzjonijiet taddi. Artikolu 8 paragrafu 2 ġdid. Paragrafu ġdid għabbażi ta' reġi 32 favur kontra sensjonijiet taddi. Artikolu 9, paragrafu 1, 69 rapporter favur kontra Attenzjoni, ser namlu verifika dwar id-69. Votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. 22 favur, 19 kontra. U għalek, l-emenda taddi. Artikolu 10, paragrafu 1, emenda ta' kompromess Tripla S mresqa minn erba gruppi favur kontra astensjonijiet. Taddi. Artikolu 10 paragrafu wieħed. A ġdid emenda 7 mir rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. 71 rapporter favur kontra mhux qed tivvutaw iktar. Isa ollu jdejkom minnu favur il-71. Kontra, astensjonijiet, taddi. Artikolu 11, paragrafu 2. Paragrafu 10, mill-Kumitat Kont, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 11, Kumitat Kont, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 12, Kumitat Kont, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Artikolu 13, kompromess triplate, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Artikolu 14, paragrafu 1, kompromess tripla u mressaq minn erba gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi. Artikolu 14, paragrafu 1, paragrafu ġdid, għabbażi ta' 73 mir rapporter favur kontra astensjonijiet, ta' di 74 istess awturi favur kontra astensjonijiet jaddi. Artikolu 14 paragrafu 2 kompromess tripla V imressa minn erba' gruppi favur kontra assenzjonijiet jaddi. It-tieni titlu emenda 75 rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. Artikolu 14 A kompromess tripla W erba' gruppi favur kontra assenzjonijiet. taddi. Artikolu 15 Paragrafu wieħed part introduttorja kompromess tripla x erba gruppi favur kontra sensjonijiet taddi. Artikolu 15 paragrafu wieħed punt A kompromess tripla y erba gruppi favur kontra astensjonijiet. Jgħaddi artikolu 15 paragrafu wieħed punt B tripla z erba gruppi rapport eh, favur kontra stensjonijiet taddi, paragrafu, artikolu 15, paragrafu 1, punt B, punt ġdijt, Kompromess ċe ċe ċe ċe. Erba gruppi favur kontra stensjonijiet taddi. Artikolu 15 paragrafu 1 punt ċe. Kompromess Erba jaddi kompromess erba b erba gruppi favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Artikolu 15, paragrafu 2.b, vot separat, mit-test tal-Kommissjoni minnu favur. Skużawni, artikolu 16, tejt il-President. Artikolu 16, paragrafu 2.b. Test oriġinali minna tal-Komissjoni, minn favur, kontra, astensjonijiet, għaddi. Artikolu 16, paragrafu punċe. kompromess 4 e, erba gruppi favur, kontra, astensjonijiet jaddi. Artikolu 16, paragrafu 2, punt E, kompromess erba D, erba gruppi favur kontra, astensjonijiet ta' D, artikolu 16, paragrafu 3. Emen darba 80 rapporter se namlu verifika dwarha. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 22 favur, 17 kontra stensjoni waħda. U din taddi. Artikolu 16, paragrafu 4, 4 F, 4 gruppi favur kontra astensjoni taddi. Artikolu 17. Artikolu 17 ma nix għalfejn votaw dwaru. Iżda wara it 17 irridu nivvotaw dwar kompromess erba jew imresaq minn erba gruppi favur kontra assenzjonijiet jaddi. Artikolu 20 paragrafu 1.a kompromess erba ke mresaq minn erba gruppi favur kontra assenzjonijiet jgħaddi. Artikolu 20, paragrafu 1.b, kompromess 4L, erba gruppi favur kontra, astensjonijiet jaddi. Artikolu 20, paragraf 1.b, ġdid, kompromess 4N, mresa mela minn erba gruppi favur kontra, astensjonijiet jaddi. Artikolu 20, għanna paragrafu ġdid, kompromess 4M, favur kontra stensjonijiet jaddi. Issa wara artikolu 20 għanna artikolu ġdid illi jiddaħħal b'emenda 355 mir-rapporter favur kontra astensjonijiet jaddi. Issa qed nifutaw dwar artikolu 21 paragrafu 2 il-parti introduttorja. Emenda 94 mir-rapporter minu favur kontra sensjoniet jaddi. Artikolu 21 paragrafu 2.b test oriġinali mill-Kommissjoni favur kontra sensjoniet jaddi. Artikolu 21 paragrafu 2.c emendata kompromess 4o, erba' gruppi favur kontra astensjonijiet taddi. Artikolu 21, paragrafu 2, ġdid, emenda 98 rapporter favur kontra ta' di. Artiklu 21a nouveau. Artikolu 21 a ġdid kompromess 4p mlesa minn erba' gruppi favur kontra astensjonijiet. Jaddi artikolu 21 Artikolu 22, paragrafu 1.1, punt part introduttorja, erba te, erba gruppi, favur kontra stensjonijiet ta' di artikolu 22, paragrafu 1.1, punt punt A, kompromess erba E, favur kontra astensjonijiet di artikolu 22, paragrafu 1.1, punt Dan huwa punt ġdid emenda ta' kompromess erba, er, erba gruppi favur kontra astensjonijiet tati, artikolu 22 paragrafu 1. Wara punt 2 għanna punt ġdid b'emenda 365 missur bulan minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Artikolu 22 paragrafu 1 punt 2. Dan huwa ġdid kompromess erba' esse favur kontra assenzjonijiet. Jaddi artikolu 22 paragrafu 1.3. Dan jaqa u għalhekk ngħaddu għal artikolu 22 paragrafu 1 a ġdid kompromess o illi ddaħħal hemmhekk appoġġat minn erba gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi kompromess O. Artikolu 22 paragrafu 1 A ġdid kompromess erba' U infassal minn erba gruppi favur kontra astensjonijiet jaddi. Artikolu 23 paragrafu 1 il-part introduttorja test oriġinali mill-Komissjoni favur kontra astensjonijiet Jaddi. Issa artikolu 23 paragrafu 1.a kompromess 4 v 4 gruppi favur kontra astensjonijiet. Jaddi. Artiklu 23 paragraf 1.b nivut. Mela artiklu 23 paragrafu 1.b nivutaw fuq il-tekst oriġinali mill-ħat tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet għaddiet. Artiklu 23, paragrafu 1 A ġdid, kompromess erba w favur kontra astanzjonijiet jaddi. Artiklu 23, paragrafu 2. Kompromess erba x, erba gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet jaddi. Artiklu 23, paragrafu 3, kompromess erba EY, erba gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet jaddi. Artiklu 24, kompromess erba zetijiet, favur, kontra, astenzjonijiet jaddi. Issa. Artiklu 25 paragrafu wieħed għandna kompromess 5A, hemm eh, erba' gruppi favur, favur kontra astensjonijiet jaddi. Artiklu 25 paragrafu wieħed A ġdid, kompromess erba' bejiet, dawk favur kontra astenzjonijiet jgħaddi. Artiklu 25 paragrafu 1 b kompromess 5 c eh, favur kontra jaddi. Artiklu 25 paragrafu 2 ħames, eh, kompromess ħames dejiet, eh, erba gruppi favur, et jajdu li dan huwa kopert. Mela, artiklu naddu għal artiklu 25, paragrafu 3. Min budget 23 favur, favur kontra astenzjonijiet. Artiklu 25, paragrafu 4, dan ukoll huwa kopert. u bekk naslu għall-artiklu 26 paragrafu 1 emenda ta' kompromess 5G eh, favur kontra astenzjonijiet taddi. Artiklu 26 paragrafu 2 emenda ta' kompromess 5A 5K minn erba grupp dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Artiklu 26 paragrafu 2 125 minant ir-rapporter. Din tiġi wara il-blok. Mela, 125 mir rapporter mirra favur kontra astensjonijiet taddi. U bekk naslu għat-titlu li huwa kopert. U l-promessi wasalna, wasalna diġa l-promessi. Mela, premessi. Premessa tlieta għanna kompromess ċe minnant ħames gruppi li huma favur. Dawk favur, dawk kontra astensjoniet eh, għaddit. Premessa erba. Kompromess de, dawk favur, kontra astensjoniet għaddit. Kompromess E li ħat iddaħħal bħala premessa ġdida dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa erba, tnej minn reġi dawk favur astenzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, wara premessa erba għanna l emenda 136 minn Eh, Sinjora Zimmer, Handel u Leherik. U dinja emenda fuq bilfom ta' rapporter. Għaw oġġezzjonijiet jider li le mela fuq 136 kif emendata għal favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Mela wara l-emenda Il-premessa erba għanna l-emenda 137 favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela, wara din issa għanna eh, emenda mill-Kumitat ta' fam favur kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddit. Iżda kważi ħatmolla jdejħ. Mela, fam tnej, dawk favur. Mela, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa ħamsa, kompromess F, dawk favur. Dawk favur, astenzjonijiet, eh, di għaddit. Mela, għanna t mill-litre, rapporter kontra, favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ. nivamlu verifika. Jek tixtiqu. Mela, il-votazzjoni hija miftuħa fuq it tretnej Kħat vota? Ma il votazzjoni maluqa? 21 favur, 17 kontra stensjoni waħda. Kelkom raġun. Iva, fil-fatta dit. Mela wara promessa ħamsa, Għanna tnejn minant il-kontrol tal-budget, dak favur, kontra astenzjonijiet. Għaddit. Mela wara paragrafu, għanti wara premessa ħamsa. Għanna t-lita mill kontrol tal-budget, dak favur, kontra astenzjonijiet. Għaddit. Mela, kompromess ġer, prevesta sitta, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Nadu għal premessa seba kompromess H minn erba gruppi dal favur kontra astenzjonijiet taddi. Premessa 8 kompromess I minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. Mela wara premessa 8 fem ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddit. Reġi ħamsa, favur kontra astensjonijiet għaddit. Promessa kompromess kompromessje minn erba' gruppi dak favur. Ma nix għarfejn vota fuq di għanzi. Promessa 10 kompromess k minn erba' gruppi favur kontra astensjonijiet għaddit. Promessa 11, kompromess L, minn erba gruppi dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premess 12, emenda 157, minnant tlet membri tal-grupp gwe għal e, ħassir Dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Premessa 12, Mela, wasalna l-kompromess emme minn erba gruppi dak favur. Kontra, astensjonijiet. Għaddit. U wara premessa 11, wasalna l-emenda 10 mir-rapport e favur. Kontra, astensjonijiet. Għen vamlu verifika. Dinja emenda 10, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Mela 16 favur 23 kontra mingħajr astazzjonijiet. U din matiċ. Mela l-istess namlu għalimen 11 favur kontra astenzjonijiet dik għaddit. Minn 12 ta' rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 13 tal-balt neħija minn tliet membri tal-gweda favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Premessa 14 kompromess N favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu għal premessa 15. Considérant 15, compromis P, qui est pour. Mela, il-premessa 15, kompromess P, dok favur, kontra, astensjonijiet. Għaddit. Promessa 16. Kompromess E. Favur? Kontra? Astensjonijiet? addit. Premessa 17, kompromess erri minn erba gruppi dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Wara premessa 17 naddu għal 178 eh, ta' Deli Schroeter dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wara promessa 17 għanna l-emenda 179 minn l-istess nis u għaw votazzjoni maqsuma. Mela ħanħdu l-ewwel parti Ġviri, minajr il klim such as employment subsidies and insurance contributions. Mela, favur parti, parti numru jħed kontra astenzjonijiet en għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa? Kuħat vota Votazzjoni maluqa? 20 favur, 19 kontra dik Taddi. Dik kienet l-ewwel parti issa ngħaddu għat-tieni parti nżidu dawn il-kliem. Dak favur, dak kontra assenzjoniet it-tieni parti. Ma taddix. U wara premessa 17 naslu għall-emenda 180 minn istess awturi dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa 18 kompromess u favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess u Għadna fuq il-premessa 18 Iżda jekk tiġi adottata tiġi premessa eh, separata Dawk favur kontra astazzjoni tqaddiet. U wara premessa 18 għandna premessa ġdida li hija l-kompromess ve dawk favur kontra astazzjonijiet għaddiet. Mela wara premessa 18 l-emenda 184 minn Sinjura Schroeter u Sinjura Delli dawk favur, dawk kontra astazzjonijiet għaddiet. Wara premessa 18 ma fadlniex fuq xiex nivvutaw. Għalhekk jena għaddu għal premessa 19, kompromess xe, favur kontra sanzjonijiet għaddit. Wara promessa 19, hemm l-emenda 20 mingħand ir-rapporter favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wara premessa 19, emenda eh, 187 mis-Sur Tremoza, dak favur kontra, astenzjonijiet, e għanamlu verifika. Votazzjoni miftuħa? Kuħat vota votazzjoni maluqa. 21 favur, 16 kontra. Għaddit. Mela mbagħad hemm emenda lingwistika m'hemmx għalfejn nivvotaw fuq 22 mir-rapporter favur e, kontra astenzjonijiet premessa 21 issa. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mela wara premessa 22 il-barġ seba, favur kontra assenzjonijiet e verifika. Mela din għana minn da seba minn Kumitat Budget votazzjoni miftuħa, kuħat vota votazzjoni magħluqa. Tmintax favur u 21 kontra. Mela m'għaddiċ. Mela, wara promessa 23 għanna kompromess. Waj, Prezentata minn erba gruppi ġiet votata fit-tielet blok. U din twasalna sa tmiem. Mela, fuq il-rizoluzzjoni leġislattiva. Il-Signora Steinhock. Signora Presidenti, qed nifhem sew l-emenda seba' u design ma votajniex fuqha. L'amendement 97 tombait sur l'amendement 357. Mela, is-seba' design waqgħet għax ġiet adottata 357 eh, u dik koperta minn kompromess erba. Għalhekk jiena naħseb dan qed ikopri punt li ressaqt inti. Grazzi ħafna tajbis. Mela, wara dan kollu nistgħu naslu għal E, budge wieħed. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. U wara paragrafu wieħed għanna paragrafu 2 tal-Kumitat Budget. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa. Ejna vota fuq it-tekst kollu kemmu vot nominali, votazzjoni għam miftuħa. Ma tridux vot nominali. Kuħat vota votazzjoni maluqa? Mela, sorpriza kbira, 35, anzi 36 favur, 3 kontra, attenzjoni wahda. U proset l-rapporter tana. Pour ce brillant succès, je voudrais simplement vous indiquer għal dan is-suċċess kbir. Issa eh, jiena xtaqt ngħid sempliċiment li aħna zommejna biss sitt partijiet żgħar mit-tekst oriġinali tal-Kummissjoni, ippreżentati mal-Kummissjoni. Ma nafx jekk il-Kummissjoni għax eh, għandi xi ħadd li se jirrispondi mistoqsijiet għalihom. Iżda sitt biċċiet biss baqgħu hemm ħafna minnhom marbuta mal-introduzzjoni. Ġifieri tistaw timmaġinaw x'batika ta' jkollhom in-negozjaturi. Kif ukoll it-triq diffiċli ħafna ta' negozjati li aħna għażilna għal mal-kunsil. Minn barra dan, aħna rifjutajna biss ħames emendi u nofs. Għalek jena naħseb nisaw nifirħu l-rapporter tagħna diġa fil-fat nila proset imma l-darba nishtiq nirringrazzja wkoll żewġ membri ta' segretarjat li ħadmu direttament fuq dan eh, biex ifasslu din il-lista tal-votazzjoni. U dak il-round ċar. Għalek, nishtiq u koll nifraħ l-Shadow rapporter zaħidma taħħom Issa bħala eċċezzjoni ħanaqra xi ħaġa għal darba. Murid ngħidilkom li wara din il-votazzjoni ħadna d-deċiżjoni li nibdew bin-negozjati mal-Kunsil fuq il-ftehim tal-ewwel qari. Skont wieħed u sebgħin tal-ktib tar-regoli tal-Parlament. U jiena nissuġġerixxi jekk taqblu li skont ir-regoli it-tim ta' negozjati mal-Kunsill irrid ikun mamul min minni ir-rapporter u shadows. Għalek jena, il-Sinjura Steinrock, il-Sur Bulan, il-Sinjura Haken, Elizabeth Schroeter, jew Karim Adelli, waħda minnom ma mux it-nejf, t nejf daqqa. Gabriel Zimmer u Anthea McIntyre. Issa, il-mandat għal negozjati se jkun ovvjament il-rapport li aħna għadna kif adottajna u li għadu frisk f'moħna. U l-ewwel trialogu mal-Kunsill u l-Kummissjoni huwa għaskadat li jsir fl-10 ta' Lulju. Din is-sena ġifieri fis sitta u nofs ta' filgħaxija. U aħna ħan nistennew bil-ħerqa il riżultati ta' dawk in-negozjati hekk kif isiru. Issa, il-punti 22 u 23 tal-aġenda tagħna ġew posposti u naslu hekk għal punt numru 24 li hija votazzjoni oħra din hija l-opinjoni ta' Sinjura Jotova għall affarijiet eh, ta' nisa. Iġvi, kondizjoni ta' xol ta' nisa fis settur ta' servizzi. Issa jina għaluli li fuq il-lista tal-votazzjoni li eh, ġiet asma. Jista' jkun hemm żewġ tibdiliet li rridu nżommu f'moħħna l net l-emenda bil-fom fuq l-emenda 11. Nista' nifhem li din hija fuq 11 imma suppost hija fuq 27. Umbat 12 ġiet imneħħija. Ġisir sirata. Mela, ejn nibdew, paragrafu wieħed. Kompromess A, Favur, kompromess A, favur kontra assenzjoni ta' dit. Emenda 10, Zuber u Leherik, żewġ partit l-ewwel parti. Benajr il minar kelma. L-ewwel parti. Cause the commission to work such shifts. Work such shifts. Dawk favur, dawk kontra Assenzjonijiet maddiċ. Umbat it-tini parti nistaw nivvotaw fuqa. It-tini parti taw favur. Kontra assenzjonijiet. Għaddit. Wara paragrafu wieħed għanna emenda 11 tas-Sinjura Clivetti test oriġinali dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 2 po kompromess B dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit wara paragrafu 2 emenda 16 mit sinjura Koch meħrin dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 17 minn eh, tis sinjura Steiner favur kontra astenzjonijiet maddiċ wara paragrafu minn emenda 18 sur Pupakis ta' u għalek paragrafu t 19 mir rapporter dak favur kontra stenzjonijiet għaddit paragrafu t-lita kompromess ċem minn erba gruppi dak favur kontra stenzjonijiet għaddit paragrafu erba' kompromess de minn ħames gruppi dak favur kontra għaddit. Wara paragrafu 4 menda 27 sinjura Kadessen. Dan għat jieġi minn flok kozon deħa jikolna encourage. Namxuħat li jgħati joġestjona għal-fat li se jkollna din l-emenda orali le grazzi mela 27 favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa, t-nejn paragrafu 5, nivutaw kompromess E minn erba gruppi u dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 6, għanna menda 34 minn antissur Obamaja dawk favur, dawk kontra astensjonijiet. 34, 34, Obamaja tajt iċer votazzjoni miftuħa. Amenda 34 nistaw nalqu aħna l-votazzjoni issa. 20 favur, 16 kontra. Astenzjoni unika għaddit. Ħadżbal jena, għalek se konna bżon nivvutaw. Kienem xaħat li kienet jitkellem taħt il-sienu. Għanna 32 natta surbot kis favur kontra astensjonijiet għaddit tiners il-liveti mbat. Dak kien iżbaljien għamil. Tistanna dwar 35 paragrafu 6 favur kontra astensjonijiet għaddit mbagħad il-bqija eh, bħala blok. Paragrafu 6 l-premessi, eċċetera. Dawk favur, kontra astenzjonijiet, dawk għaddew. Issa il-votazzjoni fuq dokument kollu kamu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. L-voti klu? Votazzjoni maluqa. 34 favur 2 kontra żewġ astenzjonijiet u nixtieq nifraħ li rapporter Alors, nous revenons au point que nous n'avons pas traité. Għalek issa se nerġaw naddu għal punti li ħallejna barra il bira punt numru 18 fuq l-agenda ta'kom. hawnhekk. Għanna l-Veronika Lupej Fontanje para rapporter tagħna u qed nitkellmu aħna dwar abbozz ta' opinjoni dwar il-Fond Ewropew għall affarijiet marittimi u s-sajt. Rapporter Inti ħat tippreżentalna 73 amenda li kellek. Grazzi ħafna Sinjura ċe. L-ewwel qabel kollox nixxi jiena nitkellem dwar il-kontest bir-riforma tal- Fond Europor l-affarijiet marittimi u s-sajt. Lan huwa li nissimplifikaw ir-regolament u nissimplifikaw il-CFP u l-politika marittima integrati qed nitkellmu dwar il-perjodu 2014-2020. L-ideja li nikontribwixxu għal ksib tal-anijiet tal-istrateġija 2030 bi tliet inizjattivi l-ewwel qabel kollox eh, l-Ewropa li tuża r riżorsi b'mod effiċjenti mbagħad għandna Unjoni ta' innovazzjoni u bat għanna ġenda ġdida l-ħiliet u tkabbir u l-impiegi dwar il-miri tagħna u importanti ħafna li nisqu fuq dawk l-aspetti li aħna nasbu li hemm għandna bżonn sabiex aħna nottomizzaw ħolqien ta' l impigi ħolqien ta' impigi ta' kwalità niġildu kontra l-faqgħu l-esklusjoni soċjali u eh, l-iżvilupp soċjali eh, fuq eh, livell ekonomiku u territorjali. nixxi li nattu attenzjoni partikolari lil l sajt fuq skala zaħira għanna aħna natuwa ma poċ wisa peress li huma u iktar impigi u jistow dawna iva jipperkolaw inqas l-ambjent marittimu ma importanti għal koezjoni soċjali rridu wkoll ma nippermettux li l-komunitajiet kostali jebu u għalhekk irridu aħna nigarantixxu attivitajiet tas-sajt sostenibli fl-istess ħin irridu aħna nipromuovu diversifikazzjoni lejn setturi oħrajn. Għax inti trid tiftakar li ta' spiss is-sajjieda rridu iva waqfu l-attivitajiet tagħhom xi perjodi partikolari rridu wkoll isibu xi ħaġa li rridu jagħmlu għalhekk irridu aħna nħarġu l-sajjieda u l-familji tagħhom speċjalment ukoll dawk li jaħdmu magħhom il-qraba tagħhom. It-taħriġ irrid ikun kemm fil-bidu tal-proċess kif ukoll waqt iċ-ċiklu. Issa dwar l-opinjoni tagħna aħna eh, Iva nixtiequ nisqu fuq eh, saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, għas-sajjieda ta' spiss dan il-punt eh, jintesa u importanti wkoll li nisqu fuq id-dialogu soċjali dawn huma punti importanti u d-dialogu ovvjament huwa importanti wara s-saħħa u sigurezza fuq il-post tax-xogħol. Imbagħad irridu aħna niffukaw fuq id-dialogu soċjali u dan japplika l-setturi kollha li huma affettwati minn dan ir-regolament. Irridu naħsbu wkoll dwar is sajjida fuq skala żgħira ta' spiss dawna jintessew ġifiri jirridu imma niftakru għom u nisimaw l-opinjoni tagħhom. Umbat l punt aħna nażbu li huwa importanti ħafna li l-inkludu l-innovazzjoni soċjali sabiex nippruvaw noħarġu bi soluzzjoni ġodda l-problemi soċjali. Għalek, dawn kienu il-punti il-prinċipali ta' l-emendi tagħna sabiex natikom taqsira fuq dawna. Grazzi ħafna Sinjura Rapporter, Sur Sergas. Iva fil-qosor, għajti Sur Sergas, fismi u fissem Oli Kristinsen li ħajkun ix-shadow, nixtieq ngħid jiena li issa għanna dan il-rapport tal-Ope Fontjanie aħna naqblu mal-punti kollha li għada kif qalet l-unika punt li nixtieq Nukupont li nishtiq naqajem hawnhekk huwa li s-soċjalisti huma pjuttost inkwetati dwar il-qasma ġenerazzjonali fis-sajt għax irridu iridu jsiru sforzi addizzjonali sabiex naċċertaw li aħna nkunu sostenibbli f'dan is-settur fil-futur iġifieri rridu nagħmlu sforzi partikolari maż-żgħażagħ fis-settur taż-sajt u eh, rridu namlu emendi u kol f'dan ir-rigward ma nasibx li dina ħatkun problema għal rapporter imma kif diġa għattilkom aħna ferm kuntenti b'dan it-test u aħna konna vera grazi għal prezentazzjoni tagħha. Thank you, Madam President. Uh, just two points from the Isr sur Clark, grazzi Madam President, għandix żewġ punti mit-test oriġinali, m'għandix dan it-test qudiemi, imma xorta għadha nagħmilhom. Inti tkellimt dwar l-appoġġ tal-komunitajiet tas-sajt, imma matur iż-żminijiet il-sajjieda dawna stadu dawna Abdul l-ħut, U jekk tħarsu lejn eh, il-mappa tal-Ewropa l-komunitajiet huma vera żgħar iva hemm xi portijiet li huma kbar imma l-maġġoranza huma portijiet Spanjoli fejn kulħadd iserraħ fuq il-komunità tas-sajjieda u dana joħloq it-terrorizmu għalhekk eh, l-appoċ għal din il-komunità jiserraħ fuq is-sajjieda u dawk li għandhom bżonn huwa appoċ xira eh, mill- mill-aspetti leġislattivi. Issa jekk niġi għal bidu ta' dokument li smajna dwaru il-biraħ, fejn din l-inizjattiva titkellem dwar l-appoċ ta' CFP IVA, imma CFP din il-politika dizastru minn mindu ġiet introdotta fil-1973 istakkiet ta' sajt tant naqsu li fi ħafna osma, ħafna zoni hemm vera eh, problemi kbar, hemm ftitħut li jinstabu f'dawn il-żoni. Mbagħad hemm il-politika li vera ma taħdimx tal rimi tal-fuħut li minħabba il-sajjida li eh, jarm l-ħut minħabba il-sistema ridikola tal-kwoti. Rridu aħna nerġaw lura għal pjan ta' qabel fejn is-sajjida jistadu fil-libħra nazzjonali dawna jihdu ħsieb is-sajjida l istokjiet tagħhom jam jippermettu li il-prodotti kun sostenibli u jgħaddu il-ħiliet l-tfal tagħhom u l-tfal l-tfal tagħhom. Forsi eh, mhux ħatoġbok din l-idea, imma jekk eh, jiena nitkellem dwar żewġ pajjiżi li seħħu ħafna fuq is-sajt, in-Norveġa u l-Iżlanda, Ebda minnom u ma parti minn l-Unjoni Ewropea lek ma jadottawx is-CFP għandhom ir-regolamenti u r-regoli tagħhom u hemmhekk il-komunitajiet tas-sajt u l-istokkijiet qed ehm, jgħixu mod tajjeb din is-sena biss in-Norveġa eh, din is-sena n-Norveġa qalet li eh, l-istokkijiet dawn qed jitkatru u eh, qed jitwildu ħafna ħut u ħafna iktar minn qatt qabel jekk tħarsu lejn il-każ ta' l-Iżlanda huwa wkoll jipprojbixxu ir-rimi tal-ħut fir-Renju Unit ma tantx qed jinqabad il-ħut għalkemm hemm ħafna ħut fil-ħwienet tagħhom, e, ħut li ġej mill-Żlanda għax huma qed e, jistadu u jieħdu ħsieb li pra tagħhom peress li qegħdin barra mill-Unjoni Ewropea. Aħna rridu neħħu il-CFP speċjalment e, il-parti l-iktar problematika ir-rimi tal-ħut minħabba il-kwoti. Sinjura Lambert. Grazie għafna, Sinjura Ċe. Jena naħseb li eh, hemm ħafna minna li nistaw naqblu dwar il-CFP, il-kwestjoni ta' discards, imma nafu li dina problema globali u kollu aħna tnaħtu wiċna ma' problemi fl-pratana minħabba il-bidla fit temperatura il-tibdil klimatiku, etc. Iġifiri ħafna pressjoni li għed titpoġġa fuq il-komunitajiet kostali ek kif ir-rapporter għalet fil-bidu tad diskors tagħha. Għalhekk jiena naħseb li meta niġu biex inħarsu dwar x'nistgħu namlu eh, hemmhekk eh, sal-2020 il-kwistjoni dwar l-appoġġ għal dawk il-kwistjonijiet tibqa importanti direzzjoni tal-opinjoni li għanna u dimna illum direzzjoni tajba et nistudjawom eh, dawn il-kustjonijiet u s-senjura Lope Fontaniet kelmet dwar diversifikazzjoni l-agenda tal-ħiliet kif ukoll il-punt tal-ġenerizzazzjoni eh, u dawn huwa importanti u rapport miex fi direzzjoni tajba direzzjoni li aħna nistgħu nappoġġaw. Grazzi ħafna. Jider li mawħat iktar li huwa interessat fis-sajt għalhekk jiena se nad il-mikrofonu l-sinjura takni fisem il-Kummissjoni. Iva, l-odwa tajba jiena naħdem fi DG Mare fuq il-proposta tal-IMFF Nixtieq jiena ngħid li aħna m'għandniex nixi kumenti partikolari li nixtiequ nagħmlu imma xtaqt jina nagħti kjarifika jiġifieri li l-proposta tisħaq fuq l-importanza ta' appoġġ għal komunitajiet tas-sajt hemm kapitlu dedikat għal dan il-għan u waqt il-fażi tal- la bozzar u ankissa fil-qafas tan-negozjati aħna qed nisqu fuq l-importanza tal-kapitlu fuq l-iżvilupp sostenibbli u eh, l-appoġġ tal-komunitajiet lokali u qed nippruvaw aħna nisqu fuq l-importanza ta' dawn ix-xieq ukoll niċċara li dan il-font isu lista ta' miżuri possibbli u dejjem sta l-istati membri sabiex dawna jiddeċiedu fuq liema miżura għanda tinata l-iktar importanza li ma miżuri għandhom jiġu appoġġati. Għalhekk aħna nittamaw li deċiżjoni tal-Istati membri ħad timxi fid-din id-direzzjoni u fil-qafas tal-adozzjoni eh, il-Kummissjoni wkoll qed tipparteċipa Hemmhekk għalhekk aħna nixtiequ li intkom tafu li aħna se nkomplu nisqu fuq dawn il-punti peress li l-Kummissjoni fil-proposta tagħha temmen li dan huwa fost l-iktar kapitli importanti u għalek li l proposta ħadet eh, u tiħu direzzjoni kompletament ġdida jekk inqabluha mal-istrument tal-passat billi eliminat il-miżuri kollha li kienu konsidrati bħala eh, miżuri ħżina ġifiri il-mizuri tal-flotot pal per eżempju il-scrapping, il-waqfin temporanju li jidbidlu l-magni, jidbidlu l-bagi u għalek jekk jittihdu il-mizuri tajbin it-tajba il-Stati membri jistgħu jiffukaw fuq l-iżvilupp eh, sostenibli fil-qasam tas-sajt. Grazzi. Mikrofonu. Grazzi ħafna, Sinjora President tajt il-Senjura Lope Fontani, xtaqt nir-ringrazzja lil dawk kolla li intervjenow, nasib li jissa nistaw nibdow eh, il-ħidma tagħna ħat nota tal-kummenti u jiena naħseb li ħajkun vera importanti ħatkun ħaġa importanti li konna l-emendi fuq iż-żazax u naħseb li flimkien ma' xadew se jirna xielnu namlu ħidma tajba u nixtieq nirringrazzjakom ħafna. Grazzi. Tajab wis. Skadenza għall-emendi it-8 ta' skużawni, it-28 ta' ġunju. Le. Iva, it-28 ta' ġunju umbat fit-18 u it-19 ħa nistudjaw l-emendi possibbli u eh, nkunu nistgħu naddottaw it-test f'Novembru forsi l-plenarja ta' Jannar u tkun ta' Jannar. Jekk inħarsu lejn il-perspettivi eh, finanzjarji eh, kollox jiddependi fuq il-kumitat involut dwar l-agenda. Forsi nistaw nibatu e-mail il-membri kollha Għalli bekk kulħadd jista' jirrikonoxxi u jara li fil-11 nofs għandna skambju ta' femiet ma' rappresentant mill-ILO u minħabba aħna il-rabtiet li nixxuq aħna jkollna ma' din l-organizzazzjoni, ma' din l-organizzazzjoni internazzjonali organizzazzjoni benchmark. Vera ħaġa importanti li ikunaw il-membri li jipparteċipaw. Issa, għalaqna punt 18 fuq l-agenda tagħna u nistgħu naddu għal punt numru 19. Is-Sur Vretzka se jippreżentalna dan il-punt eh, rapport fuq inizjattiva propja dwar il-patt dwar l-investiment soċjali bħala reazzjoni għal kriżi. Sinjura Danuta se tippreżentalna il-pożizzjoni tagħha fuq il-154 emenda li ġew preżentati. Grazzi ħafna President, Sinjuri, l-ewwel qabel kollox nixtieq jiena vera nirringrazzjakom għal dawk l-154 emenda li jintkom ressaqtu fuq id-dokument tiegħi kontu attivi ħafna u din il-parteċipazzjoni turi kemm dan is-suġġett kien wieħed importanti u kemm irċiv interess, ovvjament eh, forsi dan mhux qed jiġi rifless eh, minħabba l-fat li ma tanċaw membri f'dan eh, f'din l-awla, imma il-bidla fl-ġenda forsi affettwat dan. Aħna bħala membru tal-komitat irridu aħna nħossu ruħna involuti u għalek jena se neprova naħdem fuq emendi sa' kompromess li ħaj jirriflettu il-maġġoranza tal-idejat li ġo prezentati mill-kollegi tiegħi nixtieq jena nikkummenta fuq xi mill-elementi. Il-maġġoranza tal-emendi proposti se jiġu aċċettati imma jiena ma nistax naqbel ma dawk li jixtiequ ineħħu l-ideja Eh, pal-emenda 145 kif ukoll l emendi li jiċħdu il-ġustifikazzjoni tal-prinċipju ta' prekwazzjoni pal per eżempju emenda 13 u 15 hemm xi emendi dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali jiena naqbel li minħabba il-kriżi, l-esklużjoni eh, u, u il-faqar dawna żidu zidu imma minħabba azzjonijiet fuq is-suq tax-xogħol għalhekk irridu aħna ninvolvu ċ-ċittadini tagħna ħafna iktar u ehm, ir il-mezzi tradizjonali mhumiex suffiċjenti, anzi xi kultant iżidu l-povertà, il-faqar daw kollha li jixtiequ eh, ikatru l-kwalità tal-impjiegi, numru ta' postijiet tax-xogħol, daw klemendi kolla kollha li jitkellmu dwar li nagħmlu ċittadini iktar attajivi li eh, jitkellmu dwar kif nistgħu nħeġġu l-ċittadini tagħna jiffittxu għall-impjiegi, l-SMEs, dawk l jina jiena vera nappoġġaw bżom. Jiena u naqra l-emendi għaraft li paragrafu erba ma tantx ġi interpretat b'mod tajjeb mill-kollegi kollha tiegħi naħseb li bħalissa ninstabu f'sitwazzjoni fejn il-modell tradizzjonali ta' eh, stat assistenzjali mhux bizzejet irridu aħna nitkellmu dwar li nattivaw forsi dan l-istat eh, assistenzjali, irridu nitkellmu dwar stat li jagħti l-istrumenti li l-ċittadina ħalli jkunu jistgħu jaddattaw ruħom għal sitwazzjoni li qed tinbidla il-ħin kollu fuq is-suq tax-xogħol. Nittama li se niġi appoġġata mill-kollegi tiegħi fuq dan il-punt partikolari. Mbagħad forsi xi proposti fuq l-emendi li jiena se ninkludi fil-kompromess 7 8 10 11 u fi emenda 11 jiena minix ċerta li aħna tnaftu wiċna ma' krizi ta' kompetizzjoni 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27 30, 31, 33, 34, 35 u dwar 23 jekk immur lura minn ix-xerta jekk se jkollna bżonn investu biss fl-edukazzjoni jekk forsi dan ma nafx jekk dan huwa l-unika mod kif eh, nistgħu aħna insolvu l-problemi ta' suq tax-xogħol, problemi kollha, imma iva ħan inkludu dan. 36, 37, 38 dawna se jkunu inklusi fil-kompromess dwar 38. Iva importanti ħafna li nġildu kontra suq illegali, nixċi jiena nirringrazzja l-sur Pew Pakis tal-li ġibet l-attenzjoni tiegħi lejn dan il-punt partikolari jiġifieri li rridu nġidu kontra l-forum illegali ta' impjieg. Dwar 45 jiena ferm kuntenta bil-fatt li kollega li huwa l-awtur parti mill-awturi ġibet l-attenzjoni tija, ġibdet l-attenzjoni tiegħi lejn l-importanza tal-SMEs hija qalet li mhux qed inħadnu l-potenzjal tal-SMEs fuq livell sodisfaċenti 45, 44, 46, 57, 54, 55, 56 dawn kol se jiġu inklużi fil-kompromess dwar emenda 60 is senjura Asajem. Hawnhekk qed tipproponi li għandna bżonn nevaluaw l-istati membri eh, fid-dettal imma ma naħsibx li jekk eh, aħna vera nkunu kritiċi, nkunu qed intejbu s-sitwazzjoni 61, 62, 63 u kolħaj jkunu inklużi 68 69 ukoll dwar 72 Jiena nishti eh, nitlop lill-awtur għal kjarifika peress li għawnek et naqra li rridu aħna negarantixu tħul deċenti għal dawk li għedin fil-bżon. 73, 74, 75, 46 dawn u kol se jkunu inklużi 77. Għawnek jiena nemmen li mannix aħna nitkelmu bistwar dwar l-impjegi ġodda sustenibli aħna għanna ħafna impjegi mux stabli li għandhom jiġu inklużi għawnek b'din il mezzura 80, 81, 82, 83, 84, design, 1 to design, 2 design, e, 93, design, 96 u koll se jiġu inklużi imma dwar 96 nixtri nkun naf eh, inti xi trid tfisser bi conducive conditions ma nistax jiena nifhem eh, xi trid tfisser bi conducive eh, conditions dwar design hemmhekk għandna hmm, għandi nisħab ftit iktar fuq dan il-punt. Jena naħseb li irridu aħna nattiraw forsi uh, l-affarijiet mod itjeb umbat 100, 190, 110, 111, seba' jiena naħseb li il-qat minn flok il-kelma unemployment għanna jkollna employment li nimpiegaw, naħseb li rridu nkunu pozittivi, naħseb li rridu nitkellmu dwar dak li nixtiequ namlu, dak li nixtiequ niksbu u mhux dak li nixtiequ niġġieldu kontriħ. Aħna jekk se noħol u l-impigi eh, il-ġodda naħseb li eh, tajjeb li najdu employment li nimpegaw dwar 113 eh, ta' surbaħ nishtiq jena kjarifika dwar dak li jishtiq fisser bi meta huwa jitkellem dwar l-impiega għal ħaddiema bi kwalifiki baxxi jew mingħajr kwalifiki 118-119 dawn ħajkunu inklużi fil-kompromessi mi famija 18 jiena nixtieq eh, nitlob lis-Sinjura t tiċċara jew inkella mm, taħseb iktar fuq eh, il-ħolqien ta' atmosfera korretta fl-skejjel eh, i tixtieq tfisser l-implementazzjoni ta' proġetti partikolari li qed jiffukaw fuq iż-żgħażagħ ħalli dawn jippreparaw ruhom sabiex ikunu attivi fuq is-suq tax-xogħol. 123 124 ukoll madwar 124 nixtieq jiena kjarifika għax eh, hawnhekk qed naraw li l-investiment soċjali irrit eh, jinvesti fil- fid-djara l-anzjani ma nistax nifmu dan il-punt 125, 126, 131, 134, 135, naqbel 134 għal darba oħra nixtieq jiena nkjarifika x'hawnhekk qed naqraw li n-nisanzjani wkoll għandhom ehm, jirġi konvinti sabiex jaħdmu bil-mezzi adegwati ma nistax nifem 141-145-146 u kol naqbel li dawna jiġu inklużi unbat 146-149 Iva jena naqbel ħafna ma dawn l-emendi peress li dana tiwessa dak li ġi propost fid dokument l-oriġinali u l-awtur titkellem dwar miżuri konkreti fil-patta investiment dwar 153 ma tanxina konvinta dwar jekk il-fond ta' globalizzazzjoni u għal-fond li rrit jintuża bħala is-sors ta' investiment, is-sors ta' investiment soċjali. Għal darbaħra nixtieq nirringrazzjak għall-emendi kollha, inti eh, irnexxilkom uh, eh, Eh, vera ta' eh, n-konkludi xoli, ovvjament ma stajx ninkludi eh, minħabba limitazzjoni ta' ħin dawk li dejat kolla fil dokument oriġinali tijaj, imma l-lum dil-ġemma se naħdem fuq elementi ta' kompromessu jena se nibad dawn li shadows kolla u l-kollegi kolla li huma interessati. Jena nixtieq inħejji dokument li kun dokument ta'kom u li intkom se tippromovu fl-istati membri ta'kom. Grazzi. Mixi Papadopoulos. Madam Papadopoulos? Sur Papadopoulos. Is-signora. Eh, Papadopoulos. Benna dira l-kelma jena nishtiq. Nati merħba l-delegazzjoni mill-Konsilli Reġjonali ta' Girond, mill-Reġjun Akaten, li qed iżuru Brussell biex jaraw kif aħna naħdmu. dwar il-programm finanzjarju tal-ġejjeni u l-użu tal-ISF. Natikom merħba u nittama illi tkunu tistaw tibqaw maħna. Sakem, aħna, sakem għonek jasal maħna direttur ġenerali l-ġdijt tal-ILO. Issa Signora Papadopoulou, grazzi tas sew President, jina nishtiq nifraħ fisem l-assendi l-rapporter għal-rapport miktub tajjeb ħafna taħħa u nesprimi l-apprezzament tagħna għaliex uħut minn membri tal-PPF għal-rapporter e li ġeja mill-Polonja jifmu l miżuri tal-awsterità biss mhumiex is-soluzzjoni għall-kriżi ekonomika attwali u ovvjament dan mhux serjejn biex l-Ewropa terġa' taqbad it-triq tajba. Ftit tal-minuti ilu jiena smajt illi kważi nofs l-emendi tagħna. Aħna ressaqna 28 emenda bħala SND nofsom ser ikunu inklużi fl-emendi ta' kompromess. Ovvjament nistgħu ndiskutu l-bqija għaliex aħna naħsbu illi jekk dawn jiġu involuti dawn jagħmlu dan ir-rapport aktar komplet. Fl-emendi tagħna aħna nisħu illi l-kriżi ekonomika għandha effetti dejjema fuq it-kabbir ekonomiku, ir-rati tal-impjiegi u it-faddil pubbliku imma wkoll fuq il-kwalità u fuq il-kwantità tal-investimenti pubbliċi u soċjali fl-Ewropa. U għalhekk f'emenda 13 dan insemmu aħna u aħna nemnu l miżuri ta' austerità li kolhom effetti negattivi fuq it-kabbir l-impjiegi u l-kompetittività fl-Ewropa dawn mhumiex biżejjed u aħna rridu mmorru li lin mid-disciplina fiskali niżguraw tkabbir sostenibbli ħolqien tal-impjiegi u progress sostenibbli fuq mill-emendi li ser jiġu inklużi fil-kompromess aħna nisħu li l-konsolidazzjoni baġetarja rridu naqduha ma' strateġija ta' investiment komprensiva għal tkabbir sostenibbli u għal impjiegi deċenti u ovvjament irridu nuru aktar impenji fisem l-istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-istati membri biex niksbu l-lanijiet tal-istrateġija 2020 għaliex l impigi soċjali u l-miri tal-edukazzjoni f'Ewropa 2020 fl-opinjoni tagħna ma ġewx indirizzati biżejjed mill-maġġoranza tal-istati membri. Apparti minn hekk irridu nqisu illi ir-rata tal impigi żdiedet minn 7.1 ir-rata tal-qat zidet minn 7.1% fl-2008 l 10% f'jannar 2012 fi 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea illi rridu naraw li jeżistu differenzi kbar bejn l-Ewropa tan-nofsinhar ta' tramuntana 8 miljon persuna Ewropej jinsabu friskju ta' faqar u kol ir-rata ta' qatt fost iż-żaza li dejjem qed tiżdied dan kollu anklis fl emendi tagħna hemm żieda ta' tfal u adulti li qed jgħixu mingħajr post xogħol rridu provvista tax xogħol xirqa u dan kolur dun isuh aħna nemnu għalhekk illi hemm stress kbir fuq il-welfare states illi dan żdied minħabba l-kriżi. Ovvjament hemm spejjeż aktar għoljin marbuta mal-infiq u dan kollha jeħtieġu miżuri oħra parti ta' dawk ta' awserita biex intejbu l-arfin, l-abiltajiet, fis-suq tax-xogħol, fil-forza tax-xogħol. Irridu investimenti soċjali mirati biex niksbu l-anijiet ta' Europa 2020, irridu naġixxu biex noħor u postijiet ta' xogħol ta' kwalità għolja nimmodernizzaw is-sistema ekonomika u finanzjarja biex bekk nkunu nistgħu nifukaw fuq il-persuni kif nistgħu noħol impjiegi deċenti b'salarji deċenti u kif nistaw nixpruna ovvjament titkabbir sostenibli aħna. U kol nisħu fl-emendi tagħna illi aħna irridu niprovdu skemi vokazzjonali f'kooperazzjoni ma' intraprizi privati u niggarantixxu bilanċ tajjeb bejn is-sigurtà u l-flessibilità fis-suq tax-xogħol. U ovvjament aħna se nippruvaw innaqsu il-dependenza ekonomika nżidu l-età ta' l-irtirar. Dan kien il-ġist tal-emendi tagħna fisem l-essendi aħna ninsabu għana għallaqa tal ġemat li ġejjin biex bekk flimkien ma' xedow su gruppi politiċi l-oħra nkunu nistgħu niddiskutu dwar il-kompromessi u dwar kif nistgħu intejbu xi ftit aktar dan ir-rapport, grazzi. Lambert. Signora Lambert. Thank you, Madam President. Um... Grazzi, Signora President. Jena Se nitkellem fi Sinjora Turinen li ma setax tkun hawnhekk illum. Se naddi l-kummenti li rapporter dwar numru ta' emendi u dan jinkludi xewqa tiegħek għal lingwaġġ aħjar dwar l impiegi fost iż-żgħażagħ mhux il-qatt f'107 grazzi tal-inti l-qajt l-emenda 146. Inti qed titlob għal kjarifika dwar Xi emendi oħra wkoll minnaħa tagħna. Emenda 72 is-sigurtà soċjali u għalhekk ser nistaqsi nis sinjura Turinen biex titkellem miegħek dwar dan dwar paragrafu 4 għandek raġun aħna wkoll dan trattajnieh f'aktar dettal u għedna li rridu nkunu aktar preċiżi dwar l-elementi tal-attivazzjoni pożittiva illi inti kont qed titkellem dwarha. Iżda f'termini ġenerali aħna naqblu mal-pożizzjoni tiegħek hawnhekk. U jiena żgur illi aħna ser naħdmu miegħek mod tajjeb dwar il-kompromessi u ninsabu ħerqana biex dan nagħmlu. Grazzi. Ħadd iktar ma jixtieq jitkellem u għalhekk ngħaddi l-kelma lir-rapporter tagħna. Grazzi tassew. Signora President, Grazzi tal-kommenti ta'kom, grazzi tal-li samtu l-idea ta'kom miej jiena nishtiq nizgurakom illi mhux biss id-delegazzjoni tal-Polonja fil-PPE imma id-delegazzjonijiet nazzjonali kollha fil-grupp tiegħi jaħsbu dan il-mod. Aħna jinteressana illi nibdlu il-perspettiva, nibdlu il-paradigma. Din hija xi ħaġa li jiena semmejta fid-dokument tiegħi. Il-welfare state għandu jinbidel fi stat attiv jew li attiva. Aħna m'għandniex biżejjed riżorsi biex nkunu nistgħu ninvestu f'dawk illi mhux sejrin tajjeb fis-suq tax-xogħol. U li għadhom qed jgħixu fil-faqar aħna rridu nikupjaw lill-Istati Uniti f'xi oqsma iġifieri li ċittadini tagħna irridu nġeluhom iħossuhom responsabbli għal ulidhom għal kemm huma edukati, x'tip ta' edukazzjoni jingħataw għall-impjieg li jista' jkollhom meta jikbru rnom li ċittadini tagħna aktar attivi għandna ħafna talenti għaw ħafna żgħażagħ illi sfortunatament Uma, jisibu l-postijiet tax-xogħol fil-Istati Uniti jew saħansitra fiċ-Ċina. Għanna dawn il-persuni li qed jitilqu mill-Ewropa, l-aħjar persuni li qed jaħarbu mill-Ewropa u jimirħu band oħra. Irridu nagħmlu l-persuni aktar attivi, irridu marru li l-in mill model tradizzjonali ta' dak illi nejnu lil dawk li huma li huma fil-bżonn, dawk li huma foqra. Imma Il-politika tagħna trid tkun aktar immirata biex il-persuni jħossuhom aktar responsabbli jkunu aktar attivi. Għalhekk jiena sodisfatta ħafna li nara illi intom il-kol taqblu mal-linja ġenerali tad-dokumenti jiena naħseb illi flimkien Bisforz konġunt aħna nistaw naħdmu dwar dan id-dokument, dokument tajjeb illi jista' jkun il-bażi għal din il-bidla fil-perspettiva dwar l-investiment soċjali. Grazzi tassew u jiena ninsa perqana li nagħmel il qaflim kien maqom. Grazzi sew Fenni nittrattaw l-emendi fl-10. Sfortunatament sar ikonna nieqfu sal-11 nofs. Umbat wara jkonna l iskampi ta' ma' s sur Guy Ryder, Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, grazzi.

Bien, chers collègues, euh, je vous propose... Tajabwis, eżis kollegi, nissuġerixi li aħna nkomplu bil-laqa tal-komitat tagħna u għanur kbira li hawnhekk li nagħti merħba il-Guy Rider, direttur ġenerali, elett tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, nilqgħu hawnhekk fejn dan il-komitat u għadu kemm jiġi elett tal-iġi elett fit-28 ta' Mejju. aħna naħseb illi aħna fost l-ewwel entitajiet illi qegħdin nirċevu hawnhekk fostna għal skambju ta' femiet. Għalina u importanti ħafna illi namlu dan l-iskambju għal sensila siħa ta' raġunijiet u fisem il-kumitat permetti li nifraħlek għal elezzjoni tijak Diġa l dan bil-miktub, imma għadja maħjar ngħidlek hawnhekk. Forsi tista' tagħtina l-isfond, naf li kien hemm numru ta' kandidati u numru ta' rounds ta' voti, ta' voti li kienu meħtieġa, li kienu sostanzjali wkoll, xi wieħed jiġi elett għalhekk l-isfond tiegħek, id-direzzjoni tiegħek fil- dinja tal-trade unions u kol fejdan la jello inti staj tkun ta' suċċess u naħseb li dinja sensazzjoni gratifikanti. lek suċċess matul il-mandat tijak f'dan iż-żminek diffiċli għal dan il-komitat aħna għanna relazzjoni għal qalbna ma' jello hija relazzjoni kbira għall bosta raġunijiet. Ix-xewqa tagħna dan il-Parlament kienet illi niffokaw fuq din ir-relazzjoni eh, bejn l-Unjoni Ewropea u mod partikolari l-Parlament Ewropew u l-ILO. Hemm tliet dimensjonijiet marbuta ma' dan. L-ewwel nett għandna il-konvenzjonijiet bażiċi Nafu illi dawn għadhom ma ġewx ratifikati mill-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u dan huwa sors ta' tħassib għalina. La jellow nibtet f'perjodu partikolari u il-fatt li konvenzjonijiet għadhom ma ġewx ratifikati mill-Istati membri Dak li l-lajello jatina jisu jiet emmek għad-dinja li qed tiżviluppa jew l-ekonomija emerġenti u aħna jisna nsabu f'pożizzjoni aħjar hawnhekk. Iżda l-Ewropej ma jiġux qabel il-liġi imma jridu jagħtu l-eżempju u l-qofol ta' drittijiet fundamentali għandhom jiġu applikati minn kulħadd. U għalek huwa importanti illi aħna nirratifikaw b'mod formali. It-tieni dimensjoni li ngħixu fi żminijiet ta' kriżi u l-kontribuzzjoni li intom tagħtu f'termini ta' gvernanza globali, standards soċjali u it-ħaddim ta' WTO, l-analiżi, l-arfin espert dwar ix-xoks soċjali u l-problemi li qed jolqtu lid-dinja ekonomika u soċjali aħna kellna kooperazzjoni mal-predeċessur tiegħek u beda din il-kooperazzjoni fiħdan l-IMF ukoll u aħna naħsbu li din il-kooperazzjoni kienet kooperazzjoni li taħt il-frott tagħha. Aħna fil-Parlament Ewropew ħadna inizjattiva qabel l-aħħar Assembleja Ġenerali tagħkom dan tiftakruh biex niġu hemmhekk u nappoġġaw il-xogħol ta' tejjija Fuq livell ta' l-ILO kien hemm il-konvenzjoni b'mod partikolari dwar ix-xogħol domestiku, hemm sinerġiji li aħna nistgħu ninvolvu u naħseb li minn dawn nibbenefikaw tnej li aħna għalek qabel ngħaddilek il-mikrofonu Sur Rider, nishtiq insellem l-predeċessur tijak, illi grazzi għalih aħna stajna nibdew din il-kooperazzjoni tajba mens u jena żgura li issa ser tkompli tiżviluppa flimkien miegħek ser inkomplu nibnu fuqha u kif taf inti delegazzjoni tagħna, il-kumitat tagħna infatti. Issa dera jżur Ġeniva u hemm xi ħaġa illi ġejja fil-ħarifa wkoll u għalhekk hekk jogħġbok nadilek il-kelma għall-introduzzjoni tiegħek un mbagħad jiena żgur illi inti familjari mal-mistoqsijiet u tweġibiet minn tal-membri. Mela, l-odwa tajba l-membri tal-Kumitat, grazzi ħafna President għal-mod kif l-qajtni għal dik l-introduzzjoni, kif ukoll grazzi għall-opportunità li jettatini dal-odu. Jina kont ħanajt biex nibda imma fil-fatt hija biex inkompli id-dialogu bejn l-ILO li żviluppa eh, mod li verament wera il fi żmien riċenti. U issa edin nibdew naħsbu flimkien dwar dan id-dialogu kif nistgħu immexxuh il-qudiem u dan f'ċirkostanzi li eja nkunu franki li huma verament diffiċli fid-dinja huma ta' problema kbira u jena naħseb li dawn huma ċirkostanzi li jitolbuna li nappoġġaw bisħieħ il-mod ta' kif kooperazzjoni eh, kontinua u imsaħħa bejn l-ILO u l-Unjoni Ewropea u l-Kumitat tagħkom u kif din il-kooperazzjoni tista' tgħin. Ħanatikom eh, il-perspettiva minn Ġeniva fuq l-affarijiet li semmejt. Mela, l-ewwel nett jiena nixtieq ngħid li l-ILO verament tapprezza l-appoċ għawi u konsistenti li kellu minn għandkom fl-izvilup tal-Decent eh, Work Agenda it-traduzzjoni ta' dik l-aġenda f'azzjoni konkreta fil-post fl-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja. E, kif il-kontarajt il-predeċessur tiegħi ma fil-fatt għadu hemmhekk. E, u kien kellimkom settembru xek, e, palma kien qalu la jellu u l-Unjoni Ewropea sħubija naturali. Aħna naqsmu dan huwa ċar il-valuri maqsuma, għanijiet maqsuma u huwa ħaġa naturali li aħna naħdmu flimkien biex dawn jitwetqu. Għalek forsi nista insemmi xi kwistjonijiet jina mhux qed nippreżenta xi ideat jew tweġibiet fissi lilkom dal-għoduża, nixtieq insemmi xi punti u nitlobkom tirriflettu ftit fuqhom flimkien ma' jemmu fiċ-ċirkostanzi nsabu fihom. Fl-istorja tal-ILO ta' design sena, l-ILO dejjem irnexila esserra fuq pajizi Ewropej pala mutur tal-ħidma tagħhom, pala eh, mexxejja fil-ħidma tagħha. Intom tafu li l-ILO huwa tripartizmu huwa dialogu soċjali U il-vokazzjoni tiegħu huwa taħħajja li tassigura li tkabbir ekonomiku iseħħ u jsir progress u ġustizzja soċjali. Din hija il-qalba tal-organizzazzjoni għal dan l-aħħar design sena naħseb nistgħu ngħidu Minajr ma morru kontra realtajiet tal-istorja li xi kultant kienet naqra komplikata, nistgħu ngħidu li l-Ewropa kienet kien ir-reġunu intom kontu il-pajjiżi li wettaqtu dak dak lan. Ġviri l-Europa ifissat dan din il-ħidma u wetqet eh, din l-agenda sa eh, ċertu punt ġviri sa stadju tajab ħafna fuq il-progress soċjali. Jena naħseb li illum hija ġurnata unika fl-istorja tal ajlu għaliex qed naraw taqliba tal-ordni tas-soltu tal-affarijiet. Aħna llum qegħdin naraw li l-Ewropa tinsab f'sitwazzjoni ta' kriżi. Hija fiċ-ċentru ta' kriżi, kriżi globali. Iżda bħalma jista' jgħidlek uh, um, kull min segwa il-G20 fl-Oskabos u probabbilment min ra uh, jaqbel li kulħadd id-dinja għandha għajnejha fuq l europa fejn il-kriżi forsi li zjed serja u s-soluzzjonijiet ta' kif noħorġu mill-kriżi jridu jinstabu u għawek jinsab il-paradoss pajizi li sa ċertu punt ħadu eżempju ispirazzjoni mill-Ewropa u naħseb fid-dinja emerġenti b'mod partikolari. Iżda ħafna e, fil-dinja li qiegħda tiżviluppa b'mod aktar ġenerali fil-fatt qegħdin jifaċċaw opportunitajiet illum il-ġurnata permezz tal-dinamizmu kontinu fil-qafas tal-ekonomija. Eh, għaliex iridu jagħmlu progress u dan m'għamluhiex fil-passat. Jekk inħarsu lejn reġun tal-Amerika Latina hemm opportunitajiet illum il-ġurnata li ma kien hemm qatt qabel li jistgħu jimxu qudiem fi kwistjonijiet ta' politika soċjali ġiri mux bis li jem potenzjal, ma l-potenzjal qed jitwetta. U anka fl-Azja dan id-dynamo ekonomiku li l-kol nafu dwaru li ħafna drabi inkwetajna li mux qed jagħti biżejjed attenzjoni lill elementi soċjali tal-politiki tiegħu. Jiena qed nar hemmhekk mhux biss l-opportunità iżda raġida f f'numru eh, minn dawk il-pajjiżi u inkludi anka ċina sabiex jibdew jindirizzaw anka nuqqasijiet li jilhom hemm ta' politika soċjali. Iċ-Ċina issa għanda pala element ta' politika tal-istat li tpoġġi aktar flus fil-bwiet ta' min jaħdem u għandhom raġuni għalfejn jagħmlu dan, għandu xaqsam ma mal izbilanċi tal-ekonomija tagħhom stess u dik dinija. Immek għawek qed naraw aġenda sabiex inżidu l-ispazju fejn il-ħaddiema jkunu jistgħu jieħdu parti minn dan it skabiru prosperità taċ-Ċina. Dan huwa pajjiż fejn l-isfida biex eh, l sfida biex wieħed jagħmel sistema ta' protezzjoni soċjali hija fuq l-aġenda għall-ewwel darba. U inti tista' tgħid l-istess ħaġa ma nasibx għan nissorprendikom meta ngħidan anke dwar l-Afrika l-Afrika li qiegħda jew laqas kienet eh, sa riċentament qed eh, tgawdi minn perjodu ta' tkabbir sostenut u dawn il-pajjiżi qegħdin jippruvaw bidluh fi progress soċjali. Jiġifieri sa ċertu punt dawn in-nies li qegħdin jimxu fil-passi tal-Ewropa, eh, passi li għamlet l-Ewropa snin lura Iżda fl-istess ħin jidher li l-Ewropa issa tinsab f'sitwazzjoni bil-kontra fejn ir-rebħiet soċjali ta' l-ħara xar snin l-avanzi soċjali li jintom f'postijiet bħal dawn wettqu issa jidher li huma diffiċli wieħed iżommhom għaddejjin. Ġi għandek dinja ta' ħidma fejn eh, l-ordni naturali jew tradizzjonali isom qegħdin jinbidlu u l-affarijiet jiġu prezentati lilna b'mod li mhux daqshekk familjari u qed ngħid dan għaliex naħseb li għaw żewġ punti nistgħu nieħdu minn realtà. L-ewwel nett li din mhijiex dinja fejn il-pessimismu huwa maqsum minn kulħadd. Le, hemm ottimizmu hemm barra u l-Ewropa trid eh, minnu dan l-ottimizmu. It-tieni net li l-Ewropa sejrin fejn sejrin fl-10 snin li ġejjin eh, l-Ewropa tkun attur prinċipali m'għandi ebda dubju għalhekk il-peace jinsab fuq il-spallejkom u dan il-pis u għadeja aktar tqil. Dan xi fisra l u l-Unjoni Ewropea. Inti, Sunjura President, semmejt xi punti, semmejt il-kwistjoni tal-valuri, il-kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali u iva għandek raġun it-twaqif, anzi, is-sisin tal-ILO huwa il-rekonoxximent ta' ġittijiet fundamentali fil-xol għanna it-tmin rakkomandazzjonijiet fundamentali li fuqhom l-Ewropa għandha rekord tajb ħafna. Iżda dawn huma konvenzjonijiet li le għadhom ma ġewx ratifikati b'mod universali u ovvjament l-ILO eh, għandha problemi għaliex mhijiex sitwazzjoni li tista' tinforza ratifikazzjoni universali. Fuq dan għaddej dibattitu kbir. Iżda dak li xtaq ngħid huwa li r-riżultati li l-ILO tista' toħroġ mis-sistema tagħha ta' bħalissa li kultant hija fil-fatt b'ġustifikazzjoni xi kultant iħossu li hija stretta iżejjed qasam fejn jiena fl-aħħar ġranet rajt il-kooperazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-ILO tipproduċi riżultati verament eh, straordinari hija dwar il-Burma u il-Myanmar. Din huwa minħabba l-fatt li l-ILO eh, ħadmet u baqgħet taħdem f'dak il-pajjiż għal 10 snin 15 sena u għalix l-Unjoni Ewropea ħadet vantaġġ mill-opportunitajiet li fetħet la jello inkluż fil-politika tal-kummerċ. U issa nisabu situazzjoni fejn dan il-pajjiż qed jippermetti l-istabilment ta' organizzazzjoni ta' xogħol, tal-impjeg ħaddem u hija lesta li tiġi lura fil-komunità internazzjonali kif ukoll li tagħmel tranzizzjoni demokratika. Iġvi din hija kisba verament inkredibbli sa parti kbira din ġejja mill l-appoġġ tal-ILO ta' dawn id-drittijiet fundamentali li naqni għandna komuni bejnietna kif ukoll eh, il-fatt li l-Unjoni Ewropea kienet lesta li tieħu u tuża dawn l-opportunitajiet. Qed insemmi dan għax kien importanti. Ir-rispons għall kriżi dan huwa qasam ieħor fejn l-Europa u l-ILO għamlu interazzjoni utli ħafna. Fl-2009 bħalma tafu, l-ILO adottaw E, pat bejn tret partijiet e, fuq il impiegi u dan huwa xi ħaġa li nħossu li l-istati membri għandhom jiżaw biex jirreaġixxu għal kriżi. Ġifieri l-2009 dan kien żmien meta l-oriġini finanzjarji tal-kriżi kienu qegħdin waslu għal realizzazzjoni li dak li kellna fidejna kienx fil-fatt e, kriżi globali u soċjali ġifieri għaliex l-ekonomiji globali bdew ħossu l-effetti tal dawn ix-xokkiet finanzjari. U jina naħseb li dan il-pat globali fuq l impigi kellu influenza pozitiva fl-Europa u jina naħseb li l-Europa u kol kienet kapaċi li zzit mal-kunċetti li kienem propju f'dak il-pat tal impigi Il-kunċett li l impigi u in tal impigi għandu jkun fiċ-ċentru tar-risposta għal-krizi li mandux ikun hemm dubju li biex noħorġu eh, ma kien hemm l-ebda ħsieb li biex nħorġu mill-kriżi dun naqsu id-drittijiet tal-ħaddiema jew kella li naqsu dialogu soċjali. Daw l-affarijiet issa qegħdin jaslu fit-tmiem u max dawn l-affarijiet baqgħu hemm. U jien qed nara id-dibattitu politiku mill-2008 kif eh, kif kien iċċaqliq fih jider li l eternità li ġi maħluq, eh, imma fil-fat kien biss fl-2008 minn George Bush Jr aħna kena il-punti tajben u punti negattivi, ġifiri kena risposta inizjali rridu insewi il-sistema finanzjarja, u kirna xinna namlu hem, namlu dak, kollox ikun sew. Da wasal, da mar minn tmiem tal-2008 sa nofs l-2009 u intom rajtu is-summit ta' Londra f'April, is-summit ta' Pittsburgh ta' eh, Ottubru, ġifiri Saftit xur wara eh, li ġi adottat il-patt tal impigi kien ċar li l ġi 20 kien tipoġġi il-ħolqin tal impigi fiċ-ċentru. Umbagħad kellna id-dett il-kriżi tal-dejn sovran. Ġifieri l-affarijiet marru lura għal dak li għaddejn u l-finanzi. U issa fil-Messiku għandna l-idea li eh, ir-rota reġa' id-dur u ħanerġgħu nifukaw fuq l-aġenda ta' tkabbir u l impigi u jina naħseb li din forsi tista' taffettwa wkoll xi eh, politika interna Ewropea. Issa aħna rridu naħsbu tliet snin, erba' snin wara. Jekk dan ir-rekord ta' punti għolin, punti baxxi, l-finanzi, l-impjiegi, intkabbir, jekk irriflettux politika ta' krisi, xirqa, fwaqta, eccetera. U jina naħseb li irridu insibu konsistenza akbar bejnietna kif ukoll kapaċità akbar li naraw id-dimensjonijiet differenti li fija din il-kriżi, kif ukoll id-dimensjonijiet differenti ta' risposta li tista' jkollna għal din il-kriżi. Hija naqra frustranti li nispiċċaw ninqabdu um, fil-pincer movement, ġifiri li ninqabdu bejn il- bejn żewġ postijiet irridu nsibu bilanċ ta' kif nsibu l-aħjar politika li tista' eh, tressaq lej xuxin il-konsolidazzjoni fiskali mal-ħolqin tal-impjiegi fl-istess ħin trid titratta ċirkostanzi soċjali li għandna fis-soċjetajiet tagħna. U jina irrit ngħidilkom li dawn qed jieħu proporzjonijiet verament drammatiċi u m'għandniex nittollerawhom. Din hija l-aġenda li għandna qudiemna dawn huma l-isfidi li għandna qudiemna ma nistawx e, eh, ninjorawhom irridu nifukaw l-isforzi konġunti tagħna. U l-messaċ nixtieq inwassal lil dan il-Kumitat dal-Odik tippermettili, Sinjora President, huwa li l-ILO huwa verament interessat u fil fatt vera jixtieq jaħdem flimkien ma dan il-Kumitat flimkien mal unjoni Ewropea biex nippruvaw naraw kif nistgħu nimxu l qudiem f'dawn iċ-ċirkostanzi. Inti, Sinjora President, semmejt il-ħidma tagħna flimkien ma l-IMF. Aħna fl-2010 għamilna ħidma Eh, bdejna ħidma interessanti ma l-IMF u għamilna konferenza konġunta storika l-ewwel darba fejn provajna nodu bil-qeda u naraw staw nġibru flimkien dawn il-miri ta' politika li forsi kompetu mux konfliġenti. Iġvi li nsolvu il-problema tal-finanzi imma il-progress soċjali ikun f'postu. Għamilna progress emmek imma l-avvenimenti ħarbtuna ftit imma rridu nerġgħu nibdew naħdmu fuq dan it-tieni net u marbut ma' dan il-punt Jina nittama li l-influenza tal-ILO fl-Unjoni Ewropea u l-kontribuzzjoni tagħna għax-xogħol tagħkom huwa konsidrat bħala huma konsidrat bħala importanti ċertament għal istituzzjoni bħal eh, l-Unjoni Ewropea aktar ma nisrupa aktar nuru. Dawn it-tlet partijiet edin issaqsu jekk la ilo għandu xi kollu post aktar marbut mal-livell soċjali fiċ-ċentru. U realtà i li friċentement kemm kenna r-rwol eh, ma tantx kien pozittiv għax konna isna tal-protezzjoni ċivili li meta l-affarijiet marru ħażin jgħidu l-inna. Jina kont reċentement eh, fil-Greċja wara il-pakketti li ġew maqbula bejn it-Trojka u aħna ġejna msejħin biex nipprovaw nitrattaw il-konsegwenzi ta' politika li ġid deċiża x'imkien ieħor. U kuħadd ovvjament jista' jkollu l-opinjoni personali tiegħu fuq dak dik il-politika, iżda la jellow ma kellha ebda rwol fil-politika li mbagħad ġiet mitluba li solvi l-problemi li nqalaw. Is-sinta testa taħseb li dan wara ħjar mod li naħdmu iżda forsi nistgħu nikkoperaw qabel dan. U din hija xi ħaġa li verament nixtieq eh, nesplora anke mal-Kummissarju Andor fuq dan. Aħna għandna opportunità biex naħsbu ftit fuq dawn il-kwistjonijiet bħalissa ma nixi ħafna ħin għaliex iċ-ċirkostanzi tagħna jitolbu li naġixxu kemm jista' jkun malajr. Iżda għanna data fl-agenda tal-ALLO li jina nishtiq eh, li tpoġu għawt nizwa fid-djarri ta'kom jekk tistaw <laughs> sibu posta lija f'April ta' sena d-dihla l-ILO sejra fil għallaqa reġjonali Ewropea eh, darba kull erba snin fil-fatt din sena d-dihla nkunu fozlo. U dan l-avveniment huwa wieħed regolari fil-kalendarju tal-ILO u jena naħseb li f'din l-okkażjoni għandu urġenza aktar mis-soltu. Għaliex jiena naħseb li l-ILO jiena nittama li ħankunu nistgħu naħdmu flimkien magħkom ma dan il-Kumitat u mal-Kummissjoni u ġbir mal-Unjoni Ewropea, naħseb li rridu nużaw dik il-konferenza biex nippruvaw inwieġbu xi kwistjonijiet u sfidi li għadhom pendenti u li jeżistu fl-Ewropa u jiena naħseb li jpoġġu l-pis fuqna biex niddefinixxu aktar milli fil-passat u jina muxet eh, ninjora il-kizbit tal-passat, iżda il-pis huwa fuqna biex namlu aktar namlu l-affarijiet aħjar mill-li qabel għat mem xej eh, fiss, nlebda idejat fissi f'Ġiniva, irridu naħsbu, irridu naħdmu fuq agenda li ħat benefika ċertament il-ILO u nittama li din tkun ta' beneficju anka għal ħidma ta'kom u għannis li t-rapprezentaw intom għalek. Grazie ħafna sinjora President tal-opportunità li najt dawn il-ftit kelmiet u nittama li konna opportunitajiet oħra pal dan anka fil-ġejjini. Iva, grazzi ħafna. U meta nħares li dak li jett inti fuq ir-rwol tal-organizzazzjoni tijak, u il-programmi tal-Unjoni Ewropea permezz ta' Trojka u pajzi differenti għawek aħna fil-Parlament diġa votajna fuq il-fat li intom għandkom tkunu parti mit-trojka nifisa. U dan kien frapport li ktibtina fil-fat fuq il-krizi. U aħna edna li inti fil-fat għandek tkun parti mit-trojka għalhekk jiena naħseb li l-kumitat taqbel miegħek fuq dan. Eh, ħajkuna maġġoranza fil-plenarja biex nagħmlu dan. Issa ngħaddi l-kelma lis-sur Ori. Mela, grazzi tal-li għaddejt l-kelma. Nixtieq nilqa lil dan id-direttur il-ġenerali li għadu kif ġi maħtur. Aħna fil-fatt diġa nafu l xurxin Aħna għanna għanna work placement malaj, l-għu naħseb ninsabu f-situazzjoni verament vantagġuża u jena Naħseb li rridu nibdew mill-ġdid. U fisem il-PPE, il-grupp tal-parlament, nishtiq nilqa kawek u proset tal-li eh, inataj din il-kariga. Naħseb li qed naħsbu bl-istess mod. Aħna naħseb li għana nis li naturalment rridu nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet, iġvi il-Karta Soċjali Ewropea kif ukoll dokumenti oħra tal unjoni Ewropea isemmu ir-rwol li jista' jkollu l-ILO. U minn dak li għadek kif inti, dak li ħadd minn dak li għadd inti huwa li l-ILO għandu perspettiva aktar wiesa kien ħarsu lejn l-Afrika, lejn l-Amerika tisfel u partijiet oħra tad-dinja. li ħafna drabi huma ir-rivali tagħna, l-kompetituri tagħna u meta aħna nkunu qegħdin niffaċċaw il-kompetizzjoni nissimplifikaw l-affarijiet għal għaż dik hija tendenza. Iżda inti għandek eh, perspettiva aktar oġġettiva. U jiena nemmen li dak lan dak dik il-perspettiva oġġettiva tista' tkun ta' għajnuna lina. Jiena naħseb Din nistgħu nikkoperaw fir-reġuni mbeda, il-Mjanmar. Jina niftakar perżempju 10 snin ilu, eh, din kienet fuq l-aġenda tal-ILO. Iva, għaddej minn kriżi palissa. U l-ewwel priorità tagħna huma it-kabbiru l-impjegi. waħna aħna verament irridu niffokaw aktar fuq il-konsekwenzi soċjali. Partikolarment fid-dawl tal-elezzjonijiet riċenti fi Franza kif ukoll pajjiżi oħra li għandhom eh, tradizzjonijiet demokratiċi bħall-Olanda u l-Greċja. Għalhekk dak li rridu nagħmlu huwa li rridu naċċettaw il-fatt li n-nies mhumiex kuntenti bis-sitwazzjoni li għanna bħalissa. Hemm bżonn nippruvaw imbidlu l-opinjoni pubblika. Fil-fatt vojt ta' madwar 20-30 in-nies qegħdin iħossu t-tensjoni u huma m'għandhom sabar. Uma ilhom n-nies ilhom misni jgħidu l-poplu biex kollom naqa' paċenzja. Naħseb li din tista' tkun utli u tista' tgħinha biex niġġieldu l-kriżi u dan jista' jkun ta' interess partikolari għalina. U hemm qasam ieħor fejn aħna forsi nistgħu nagħtu ħafna attenzjoni u din hija l-kooperazzjoni mal-IMF Hemm numru ta' pajjiżi li għandhom bżonn l-għajnuna tal-IMF. U minkejja l-għajnuna li l-IMF qed tagħti, xorta waħda l-IMF mhix popolari, anzi, bil-kontra. Tilfet anzi mill-popolarità tagħha fil-pajjiżi li huma affettwati. Kooperazzjoni mal-IMF tista' tkun utli għall-isforzi tagħna. Jina ħadd nota tal laqgħa li ħajkun hemm Foslo s-sena d-dieħla. U flimkien marrudi tila, ir-rappreżentanti ta' l-Unjoni Ewropea se jkunu f'kuntatt kostanti miegħek U aħna verament eh, nixtiequ niġu nżuruk eh, f'Ġeniva. U ovvjament il bittana miftuħ għandek il-numru ta' telefon tagħna, taf minn aħna, u fisem il-PPE, u anka fuq livell personali. Nixtieq inserraħlek moħħok li jina verament qed nippretendi ħajkonna kooperazzjoni li tagħti il-frott mal-organizzazzjoni tiegħek. Grazzi ħafna, Sur Serkas, un bat, uh, Signor Markin. Grazzi ħafna, Signora President. U anka l-sur Guy Ryder, jina nishtiq nil-qawa wekku proset għal ħatra tiegħu. Jina rrit inkella inkelmek mod eh, kalma li aħna nafu xuxi mod personali jina naf id-diskussjonijiet li kien iftakar diskussjonijiet li kena f'Ġinevra li u naħseb li mhux qed neżaġra meta ngħid li s-Segretarjat Ġenerali ta' l-ILO hija verament fidejn tajbin u ta' dialogu li qed konna u hekk da jkun kontinwazzjoni ta' dak li provajna namlu u dak li qegħdin namlu. U jiena ċert li din il-kooperazzjoni ħatkun ta' ħatrend il-frott. Aħna bdejna nitkellmu dwar valuri u għanijiet u qabbilna li għad komparazzjoni tajba il trajettorja il tri li mxew iż-żewġ organizzazzjonijiet. Issa f'mument ta' ċinizmu, f'mument meta il-valuri saru l-aħħar ħaġa li tiġi diskussa u l-ewwel ħaġa hija il-flus, il-kollox jiġri f'mument qasir, u eh, naqas ta' tmexxija jider li isna edin niġu immexxija f'karozza b'xaħat li qasbis eh, jaf is-suq. Lama għamla jafu jħarsu l-ura u qasbis jafu jħarsu iżjed minn metru u d-dimum. U għalek qed jirriskjaw eh, ma' kull kantuniera qed iħarsu biss eh, il qudiem ħarsu ma jafux iħarsu il-bot u għalhekk aħna il-koll kundannati li nispiċċaw fidejn mexxejja li bħalma bħal jgħid xi ħadd ninsabu fl-ar kriżi probment wara t-tieni gwerra dinija u l-ar eh, tmexxija wara t-tieni gwerra dinija. U eh, l-ILO għandha tmexxija tajba Il-Presidenta għalet li aħna l-Europa rridu nkunu l-aħjar studenti fil-klassi, rridu nħarsu, nħarsu l-ħaddima tagħna tal 20 l 30 nħarsu lejn l-ħaddima tagħna, il-ħaddima Grieg, Spanjol, eċetera, għadu għet jafdaw eh, l-Europa l-Europa miex fost il-studenti, l-aħjar studenti tal-klassi, ma l-iżjed studenti stupidi tal-klassi, għax insejna l-lezzjonijiet li konna tal-limna. Jina għandi xina me kumment strutturali, imma għandi mistoqsija u koll, u mistoqsija fuq l-impiegi. Jina rajt il-rapport tajjeb ħafna li sar fuq l-impiegi tal-2012. Nishtiq nifraħlek għalix inti qed tħares l-affarijiet b'mod ċar tħares lew qed tevita il-nasba tal austerita u fejn ħadd wassalna dak li huwa l kwantita u l-kwalità tal-xogħol. U wara din il dan il-ħsieb naqriżi strutturat tal-rapport tal-2012, nixtieq insaqsik jekk din in-nasba eh, tal-austerità qed twassal għal tnaqqis u telfin ta' impjiegi u ehm, tafu xġara e, eh, fil-Amerika Latina, kelkom ċans li e, eh, tamlu konvenzjonijiet, aħna rridu nkunu nafu kif nistaw nattivaw ruħna biex l-Unjoni Ewropea tkopri e, dawk il-ħaddiema li mhux biss jinsabu fl-Indja jinkella fil-pajjiżi terzi, ma li wkoll qegħdin fl-Ewropa, li qegħdin viċin tagħna. It-tieni punt dan għandu x'jaqsam mal-protezzjoni soċjali li din ukoll hija l-punt liħor fuq it-triq tiegħek u taħt ir-responsabilità tiegħek hawnhekk ukoll ninsabu f'dinja fejn il-klim ma jfissru xejn, jew inkella jfissru l-kontra ta' dak li suppost jfissru Aħna u dal-waqt nispiċċa Sinjura President ninsabu fin-nofs ta' eh, talba kontinwa li nirreformaw l-iskemi ta' eh, sistemi soċjali tagħna, ma dawn mhumiex riformi. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi din jiena għadni kif sirtna fil komunikazzjoni naħatijak fuq il-plattaformi u il-minimi soċjali. Jiena nixtieq insaqsi sur Riders din hija idea tal-grupp tiegħi u forsi nistgħu nwessawha wkoll Awek, il-Parlament huwa b'saħħtu fuq is-Social Protection Floor fuq l-impenn l ilo Aħna kif nistgħu għal darboħra impoġġu fuq l-aġenda Ewropea it-ħassib li semmejt inti li jena naħseb li huma tajbin sabiex il-ħarsin soċjali ġviri in-nies li nsabu f'sitwazzjonijiet diffiċi mħabba s-saħħa minħabba l-età tagħhom il qat eh, u mumiex eh, kif nistaw namlu biex dawn in-nies eh, jiġu mħarsa u mhux kif jiġu bħalissa, grazzi. Mm, merci, je laisse tout le monde Grazzi ħafna. Jena naħseb li huwa importanti li kulħadd rrid jintroduċi il-kariga tiegħu jew ismu. Sinjura Haken, mbagħad Surindel. Grazzi ħafna Sur Rajde. Jien qed nirrappreżenta l-Alde, jiena membru mill-Irlanda, U l-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa hawnhekk fosna il jina tqajt mal-predeċessur tijak, eh, ħedimt tajb ħafna miegħu u għalek jina vera ħarqana li naħdem qrib miegħek ukoll. La kienu vera ta' eh, għajnuna għalina u dawnu maffarijiet vera tajbin u l-Parlament qed jaċċettom. U ċikultant um, eh, l-affarijiet jista' jkunu tant imprattiċi li laqas eh, nafjina minn fejn nista' nibda. Inti qed li jrid ikun hemm il-konsultazzjoni flimkien mal impjegu l-ħoltqien tal-impjegi imma nixtieq nkun naf xaħġa minn għandek il-kelma weke ħaddim qed tinbidel ħafna hemm xi gvernijiet li ftit li m'għandhomx biżejjed flusa biex jinvestu hemm min għandu l-flus imma mhux qed jinvesti bizzejiet u hemm ħafna banek li eh, mhux qed jisselfu lill negozji żgħar pereżempju fil-każ tal-Irlanda. Vera tal-biża l-affarijiet li qed jiġru. Aħna qed nippruvaw aħna nitkellmu dwar it-kabbir. Dan għajsi fisser u kif nistgħu niksbuh dan it-kabbir. Inti għet li hemm ħafna dimensjonijiet, hemm dimensjonijiet multipli għal kriżi, pereżempju aħna fl-Irlanda votajna IVA għat-trattat fiskali. Imma mm, xikolna aħna fl-imkien ma dan, imma forsi t eh, nseraħ wis fuq il eh, spallek imma forsi nistan saqsik li ma progress inti taħseb li jista' jsir. U jiena naqbel ma ċer meta tkellma dwar fuq ir rezoluzzjoni tagħha fuq la jellow li tkun involuta fit trojka u naħseb li bekk nkunu nistaw aħna innaqsu l-effetti negattivi. Ħafna jistgħu jaraw li kellom xi ħadd li kontet kienet jismaħħom kienet jappoġġom senna laqa għax naflew ħafna jixri u jitkellmu ma l-aħħar mistoqsija tiegħi. Jekk intkom tħarsu lejn l-Ewropa, eh, situazzjoni fil-Greċja, l-Italja, l-Irlanda, imma l-Ġermanja wkoll u l-Olanda u l-Finlandja. U Iva, eh, bħalissa eh, asma fl-Ewropa qasma bejn iċ-ċittadini Ewropej minn pajjiżi differenti. U hemm ħafna li qed jemnu li l-problemi huma kawżati x'imkien ieħor u ma jħarsux lejn is-sitwazzjoni tagħhom. U dan jinkludi l-Irlanda l-Greċja. Imma iva, hemm dan il-kunċett dan issib li dinha problema komuni u Iva, dan huwa kkawżat u komplikat mill fatt li għanna il-munita eh, unika ma jena ma nistax noqgħod nadik żejt kummenti fuq dan. Aħna kif nistgħu nippruvaw insibu solidarjetà li nixtiequ imma s-solidarjetà ma tfissirx li jien għandi raġun indi għandek tort, imma s-solidarjetà tfisser li rridu nħarsu lejn ir-responsabiltajiet kollha tagħna naf li mistoqsijiet li jena saqsejtem huma ftit eh, diffiċli imma jiena nixtieq li inti tagħtini weġibiet realistiċi Thomas Handel, unbat Thomas Mann. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħlek uh, għal ħatra tiegħek bħala direttur ġenerali. Tnej li aħna nistgħu ngħidu li uh, naqsmu l-istess font tal-trade unions għandix mistoqsijiet eh, fil-qosor li nixtieq eh, namillek is-sena l-oħra aħna morna Ġinevra u kellna l-opportunità sabiex nisimaw l-opinjoni tal-ILO fuq eh, problema soċjali. Stajna kellna l-opportunità li nisimaw ukoll dwar livell minimu soċjali u li hemm xi livelli li huma vera baxxi f'xi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u dawna jistgħu jitkomplu jitbaxxew, ġifieri nixxi nkun naf fejn sar il-progress u il-Parlament ħajjenata aċċess fid-dawl tal-kriżi u l-politika ta' austerità fl-Ewropa mhux biss fi pajjiżi oħrajn fid-dinja imma hawnhekk fl-Ewropa id-drittijiet ta' trade unions qed jitmermru ħafna strikes fl-Ungerija, il-konvenzjoni tal-ILO mhux qed jiġu salvagwardjati fl-Italja u f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea għandek xi pożizzjoni inti u jekk iva x'inhi l-pożizzjoni tiegħek f'dan il-komitat la jellow huwa viżibbli, huwa preżenti, imma dana mhux biżejjed irridu mmur lilin minn dan il-kumitat. Inti għandek xi idejat dwar la jellow x'tista' tagħmel sabiex tkun iktar viżibbli f'dan il-Parlament ħalli tkun tista' tkun involuta fil-leġislazzjoni fejn la jellow trid eh, u tista' tkun involuta iktar. Tom Misman u ta' Uta Stanrik. Grazzi ħafna nixtieq nifraħlek, naħseb eh, tista' taqta li jien il-Ġermanja l-ILO, eh, l-imsieħeb naturali tagħna mhux biss għall-Kumitat imma l-Parlament ukoll. U fir-reżoluzzjonijiet li aħna adottajna bi maġġoranza wisa. Din il-ħaġa ġidvera ovvja. Jiena naħseb li Iva, hemm soluzzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien dawn huma tanġibli ma' xorta waħda rridu naħdmu fuq medda ta' żmien twila. Irridu aħna naraw li ma' direzzjoni nixtiequ aħna nieħdu. Palissa qed niprovaw eh, naħdmu fuq eh, il-Fiscal Compact u rridu aħna naċċertaw li eh, ma jebu id-drittijiet tal-ċittadini. Ma nix aħna neffettwaw id-dritt li joħorġu fuq strajk in-niet in-nies dwar il-Fiscal Compact. Fil-fema tiegħi għandna bżonn li kolna dan il-compact għanna bżon li kolna l-mizuri ta' austerita biex nkunu nistaw nerġaw n-investu. Jekkum bat najdu Iva il-solidarieta il- mod kif nistaw nimxu il-qoddim permess ta' dejn ma nafx jekk nistaw najdu għam dawn l-affarijiet. Jena nasef li huwa importanti ħafna li din il-kus li dan il-punt huwa importanti ħafna forsi la jellew tista' tibni l-pontijiet, aħna mhux qed ngħidu li qed xie xi idejat partikolari, imma jien qed nagħti l-impressjoni li forsi n-nies qed jiġu forsi qed nagħtu aħna l-impressjoni li n-nies qed jiġu marġanalizzati. Fil-każ ta' Ċina, dak li qed tagħmlu huwa minnu veru jew le. Smajna ħafna ilmenti miċ-Ċina dwar it-trattament tan-nies meta dawna jilmentaw. Rridu jittilqu minn djarhom per eżempju minħabba diga li timbena u għalhekk qed jiġu marginalizzati imma dawn in għandhom jiġu konsultati minn qabel nixtieq nkun fjena li jekk dawn huma approċċi jew jek mm, eh, li qed tippruvaw tagħmlu xi ħaġa u la jellow kif qed tikkopera maċ-Ċina pereżempju. E, pajjiżi oħrajn jista' jkunu involuti, pereżempju l-Afrika fejn hemm ħafna dittatorjati, hemm ħafna li jilmentaw li d-drittijiet tagħhom qed jiġu affettwati u Iva, jeżistu eżempi pozittivi imma nixxieq ukoll nisma' l-opinjoni tiegħek fuq dan il-punt. L-aħħar eh, persuna fuq l-lista tiegħi Uta Stenbrook. Grazzi ħafna l-SPD eh, Ġermanis u eh, il- u jien għamilt parti mit trade unions ukoll. Mistoqsija, il-globalizzazzjoni u l-impatt fuq eh, id-dinja tax-xogħol hawnhekk fl-Ewropa. In-nies fuq eh, suq tax-xogħol dejjem qed jisimgħu li hemm reġuni oħrajn fid-dinja li jiswaw anqas flus u eh, għandhom vantaġġ għalhekk. U għalhekk hemm ħafna delokalizzazzjoni ta' impjiegi speċjalment lejn dawn il-pajjiżi fejn is-salarji huna baxxi ħafna minħabba l-ekonomija globali. Fl-Europa għanna għalek nidraw b'din l-ideja li l-impiegi l-prinċipali se jebu mill-Europa se jisparixxu jew inkella nistgħu uh, uh, aħna nżommu it soda u uh, nżommu l-pożizzjoni tagħna. Aħna ftit ġemer matilu zorna l-Bank Ċentrali Ewropew u għallulna kemm il-darba li l-impjigi rridu jsiru iktar fl-imsibli l-kondizjoni tax xogħol ukoll għax eh, irridu nsiru iktar kompetittivi għalhekk jiena nixtri nkun naf minn għandek fl-Ewropa ovvjament aħna għanna relazzjonijiet ma' reġuni oħrajn tad dinja imma inti Tista' tgħidilna jekk għandna nippruvaw inkaċċu l-kompetittività tagħna viżavi l-bqija tal-dinja dwar il kass tal-Ġermanja. La jellow għalulna li hemm diffikultajiet minħabba innuqqas ta' salarju minimu u li Minflok xogħol full-time hemm ħafna li qed jiġu sforzati jaħdmu part-time u li l-kontratti ikunu għal perjodu partikolari ta' żmien u situazzjoni ftit differenti minn pajjiżi oħrajn fl-Ewropa. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq din is-sitwazzjoni fuq is-suq tax-xogħol tal-Ġermanja? Grazzi. Iva, għanna l-interpretazzjoni san nofsija. Mbagħad l-interpreti ħajjiqfu. That's going to be a lot of questions to try to respond to. Iva, hemm ħafna mistoqsijiet li se jkolli jiena nagħti tweġiba għalihom fi seba' punt ħames minuti imma ħan għamil l-almu tiegħi. L-ewwel nixtieq nilqakom nerġa' eh, nirringrazzjakom għall-interess eh, u jiena ħanitlaq minn din il-kamra bi eh, ek ħsibijiet vera pozittivi, ovvjament mm, nix insolvu il kustjoniet kollha pendenti f'dawn il-45 minuta, imma tajjeb li ħadna idea ta' direzzjoni li rrid nieħdu fl-imkien. Il-kumment ġenerali li jiena nixtieq nagħmel bħala tweġiba dan għandu x'jaqsam ma' sitwazzjoni soċjali li um, ġiet imsemmija f'ħafna mill-interventi tagħkom hemm ħafna minnkom li tkellimtu dwar il-fatt li aħna konxi li qed naħsbu wiċċna ma' problemi li jidru xi kultant li tantu ma' kbar smajna dan il-punt mill-kollega tagħna Irlandis u um, jista' jkun li jkun hemm paraliżi fl-azzjoni u dan dan l-ar ħaġa li tista' tiġri u dan ukoll huwa aggravat mill-riski eh, ta' ħsibijiet eh, dwar miċ-ċittadini li il-mod kif il-kriżi qed tiġi indirizzata mod inġuss li eh, mhux kulħadd qed jerfa l-istess spis. Issa jekk vera n-nies qed jaħsbu li l-oriġini tal-kriżi għanda xtaqsam ma aspetti li kienu li l-in mill-kontroll mela l-affarijiet se jaggravaw. Allura minn imexxi rritjejn sabiex jenelbu dawn l-ħsibijiet intkom. Fl-imkien aħna irridu nistiktaw bxolna u um, verat nuhu gost li eh, rajt kelli l-opportunità nitkellem ma' komitat bħal dan nisma' opinjonijiet differenti fuq il-krizi li qed naħbtu wiċna magħha. U jiena qed vera nieħu pjaċir li qed nippruvaw insibu soluzzjoni fuq xi ħut minn mistoqsijiet speċifiċi li inti saqsejt. Iva l-kwistjoni tal-impjieg eh, dinna tinsa fil-qċata tal-agenda u uh, meta ħriġna mill-konferenza tal-ILO fejn kellna diskussjoni fuq il-qat fost iż-żazax, aħna għanna eh, ħidma kbira urġenti li rridu nagħmlu sabiex insibu xogħol ġiċenti għaż-żazax ħirġin mill-iskejja l-universitajiet mm, nies li qatt ma daħlu fis-suq tax-xogħol jien għandna iltaqa' ma' nies li uh, edin fuq eh, tletinijiet u għatma eh, kellom xoħl li għandu xaqsam ma l-istudji taħħom. Ġifiri jena naħseb li rridu neħdu bħala responsabilta komuni, drama, dram soċjali, dram importanti u rridu aħna natu tweġiba għal kem il-triq it-tweġiba tkun wahda twila u diffiċli. li imma rridu nagħmlu hekk flimkien. L-ILO adottat rekomendazzjoni fuq il-protezzjoni soċjali issa għandna strument mhux vinkolanti, dan mhuwiex strument li jista' jiġi ratifikat mhuwiex vinkolanti imma dina pożizzjoni konsultattiva dwar mm, x'issa tfisser eh, x'issa jfisser dan il-livell ta' protezzjoni soċjali u eh, parti mill-isforz tal-G20 huwa li f'dawk il-partijiet tad-dinja fejn 20 fil-mija għandhom xi tip ta' aċċess għal protezzjoni soċjali li din il-pożizzjoni timtem. U l-ħidma tagħna attwali turi li bekk investiment irid ikun wieħed affordabbli sabiex nagħtu protezzjoni soċjali minima taħt ċirkustanzi diffiċli dan mhux se jkun l-istess sitwazzjoni mhux se tkun l-istess fi Bangladesh bħal fil-Brażil, imma Eh, nkunu aħna t-naffetwaw il-popolazzjoni kolla. għamlu segwitu fuq dawn l-affarijiet flimkien ma'kom. Umbat, id-drittijiet ta' trade unions u tal-ħaddima xini l-opinjoni tagħna il-patt globali tal-impigi fl-2009 qal li mux ħajkun permissibli u dinab kienet mux bispozizjoni ta' partit wieħed imma mill-gvernijiet trade unions u min jimpjega li mux ħatkun possibli u permettibli pala tweġiba għal kriżi biex aħna innaħu eh, xi eh, pożizzjonijiet ta' xogħol u deflazzjoni tal-kummerċ ukoll ma kienx soluzzjoni li ġiet proposta din l-pożizzjoni tal-ALO ta' spiss jintqal li iva id-drittijiet għattijiet mermru minħabba din il-krizi. Irridu aħna naqodu attenti, irridu naqodu attenti aħna u nistudjaw situazzjoni differenti li jeżistu ċirkustanzi la jellew ikkommentat fuqhom fejn donna il-tweġibiet tal-krizi dawna affetwaw drittijiet tal-ħaddiema u hemm ħafna li qed jaħdmu imma sab imma min ikun fuq posta xogħol imma mod volontarju qed eh, jinnegozja il-rollback mhux xi ħaġa sabiħa u eh, mhux bil-fors dan u ksur ta' drittijiet, jiġifieri eh, ridu aħna noqogħdu attenti bil-vokabularju li nużaw kif ukoll il-mod kif aħna nimxu l-qoddim. Dwar mhux issa dwar suq ta' xogħol fil-Ġermanja mhux se nidħol fid-dibattitu dwar dan imma ħaġa li l-Ġermanja għandha bħala assi fuq suq ta' xogħol, is-saħħa tal-istituzzjonijiet tagħha fuq suq ta' xogħol u s-saħħa wkoll ġem eh, il-fatt li eh, hemm ħafna dialogu. Dialogu eb ħafna pajjiżi Ewropeja Ewropew. U ħafna mill-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u għalhekk pereżempju fil-każ tal-Greċja dan id-dialogu eb u um, l-intervent ta' trojka dana kellu impatt b'dan ir-rigward u jista' jkun li nirriskjaw nispiċaw f'sitwazzjoni vera diffiċli eh, fil-Greċja mhux biss fil-salari eh, li eh, imma fl-istituzzjonijiet. Nar iċ-Ċina u l-iżviluppi madwar id-dinja. Tista' inti tkompli bl-Ingliż in-nofsija issa, nista' nifmu dan il-punt. il punt li sar. Jiena nemmen li għal ċin għacċina ċina dana bidla eh, bil-mod li qed issir imma ċina tifhem li huwa fl-interessi tagħha li ma jistax ikollha dan il-modell ta' ħafna esportazzjoni għax ċina tifhem li trid eh, toħloq modell trid eh, ukoll tixtieq li nis eh, jieqfu milli fadlu l-flus u jonfqu dan il-flus, imma qed tibatu ħafna konsekwenzi l fatt li ma mm, studjawx ħafna affarijiet. Eh, iva, sistema komplessa tem ħafna xogħol li rrit isir, mhux qed nissuġġerixxi li rajna ħafna tibdiliet kwalitattivi imma l-progress jista' jsir. Nixtieq nagħlaq bi kelmtejn il-kollega tagħna minn Spanja għal li ma nix nkunu ċiniċi. Faċli li nerġaw nkunu aħna ċiniċi, wis faċli. Naħseb li r-responsabilità tagħna eh, kbira wis sabiex nippermettu ruħna li nkunu hekk daqshekk negattivi. Jiena nemmen li il-kelma solidarita il-fat li kulħadd għandu rwol x'jaqdi hawnhekk u l-problemi mhuwiex privati huma ġenerali huma komuni dana japplika tul il-spettru politiku kollha u kulħadd irid jikkontribwixxi. Dan għal-bidu ta' konverzazzjoni nixtieq nirringrazzjakom tal-li smajtuni tal-li samtu l-idejat kom jew nittama li fix li ġejjin nkunu nistgħu nkomplu b'din il-konverzazzjoni naf li se nieħu ħafna minn din il-konverzazzjoni l u kol u qed u li aħna se nkunu nistgħu nagħtu xi ħaġa wkoll. Grazzi ħafna. Ovvjament inti eh, tkellimt u għajjimt ħafna punti fejn hemm diskussjoni b'saħħitha jibawa minnu li l-kwistjoni tal- għat fost iż żaza ma tqajmitx waqt din id-diskussjoni ma nista' ngħidilkom li iva e, dan il-punt jinsab fil-quċċaq jew pjuttost li fuq l-aġenda tagħna aħna u koll għanna xnaqsmu ħafna ma din l-ideja li la garanzija zazax, garanzija li se permetta li e, dawk li mandom xol wara erba xur jena taw tibta taħriċ e, u jew inkella jerġgħu jibdew jistudjaw skemi ta' apprenticeship, ġifiri ħafna dawn minn dawn l-iskemi u aħna u koll l kummissjoni tiħu inizjattivi għawnek, ġifiri għawnek nixtieq najdilkom li l-Unjoni Ewropea taħdem għawnek, inti tkellem dwar il-xol deċenti nixxiq jena nħudin l-opportunità sabiex nsemmi l-fat li aħna qed nimxu lejn il-kunċett ta' salari deċenti dan għal pass li mis, għax inti tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-Ġermanja, ġifiri fejn għanna is-sfida tal-fqar li tjaħdmu xaħġa li rridu nġildu il-Germania u kol is-semma u ma ovvjament dan ma mux l-uniku punt, l-uniku kas un-bat dwar il-kwistjoni ta' ċina. Aħna naqblu li eh, rridu nizvilupaw is-suq intern, u rridu nieqfu milli nkunu workshop għal bqija tad-dinja u dan jmur fl-interess tal-interessi ta' kulħadd. E, imma jiena naħseb li dwar la jellow hawnhekk inti għandek dmir speċjali sabiex inti tiżviluppa l-kuxjenza li e, sabiex e, nifrankaw, mux nifrankaw biss bi fond soċjali ma permessa sistema tal-pensjonijiet u eh, dan huwa tajjeb għal eh, distribuzzjoni u eh, għal tkabbir intern iktar konsistenti. Imma rġajt naħseb sħalt fil-qalba ta' dibattitu għalek tajab li konna opportunita sabiex naħamlu segwu naħseb li pass li mis jew il-laqa li mis se seħ fit-12 ta' novembru jena d-ġana fli wara il sucċess tal-laqa ta' qabel se ikunem ħafna rida sabiex din iż-żjara ssir. Iva eh, naf li tara l-istess membri imma dawn huma dawk li l-iktar huma involuti fis-suġġett. Grazzi ħafna nixtieq nilqak eh, kull suċċess. Grazzi.